please take their seats? Please. Jekk joġobkom, ħudu postkom. Jina qatt mużajt dan il-martell, imma forsi għanibda l-lum. I've got two teenage sons. <laughs>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 Ma vera pjaċir li nerġa' nilqalura lil dan il-Kumitat tal-Affarijiet Interni, il-Viċi President, għanset nixtieq nirringrazzjak tal-li erġajt qed tattendi il-grupp ta' ħidma tagħna. Nixtieq ngħidilkom li normalment il-ħamis nar nofsinar ma jkun ħatta unnek. hawnhekk Nishtiq nirringrazzjak tal-li għed tattendi din il-laqna flijem ħafna membri li jridu jitilqu sabiex eh, jabdu l-ajruplan jew il-ferrovija. Mill-aħħar darba li jiltqajna miegħek eh, rajna xi eh, ħjiel dwar dak li daqset ħabbar suq uniku digitali mela jekk taqblu ħanaddi l-mikrofonu lill-kummissarju u mbagħad nagħti opportunità lill-membri sabiex jintervjenu. Thank you. Heather, this is this is your choice. Either speech or just points priorities.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 Erġajt set nisaqa ma'kom illum fil-bidu tal-mandat tiegħi jena jt li senżom kuntat mill-qrib mal-Parlament Ewropew għalhekk huwa vera importanti li jista' nippreżentalkom il-prioritajiet ta' suq uniku digital qabel mal-kulleġġ jaddotta l-istrateġija fi żmien ftit ġimgħat Nisqedin e, fil-qalba tal-vizjoni tagħna l-Ewropej jixtiequ iktar għażla u iktar prezzijiet kompetittivi u li issu għandu ikun jista' jipprovdi. Il-suq uniku digitali u kol jiffoka fuq il-negozji kemm jekk qed jikbru malajr, startups innovattivi jew nkella industri tradizjonali. Fl-era digitali, il-kumpaniji Ewropej għandhom ikunu jistgħu jisfruttaw dan is-suq enormi ta' 500 miljun konsumatur L-istrateġija tagħna se tkun imsejsa fuq tliet pilastri ta' politika li huma mfassla sabiex biex jisfruttaw il-potenzjal tal-ekonomija diġitali u sabiex nibnu futur diġitali. Sabiex inbidlu din il-viżjoni f'realtà u sabiex aħna noħol u eh, ambjent online minnajr ostakli irridu neħu għat ta' ostakli ta' suq l-access eh, mux permess ta' siti elettroniċi mux se jkompli minħabba per eżempju raġunijiet ġeografiċi. Għafna frankar eh, jista' jsir eh, bitnaħija sempliċi tal-ostakli. Per eżempju, kemm jiswa flus il-forniment tal-pakketti ma transkonfinali dana qed ixekkel minn jixtri u qed ukoll waqqaf tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-Ewropa jew pereżempju l-geoblocking mhux ġustifikat li wis probabbli diġà ma tuni nitkellem dwarhom memx possibilità li n-nis jiġu miċħuta għall-aċċess ta' siti elettroniċi jekk ikunu bazati f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Mhux biss din il-prattika tostakola il-kummerċ ma dan jmur kontra l-prinċipju ta' suq eh, uniku Ewropej. Ewropew. Il-konsumaturi għandhom jiffrankaw 11.1 biljun euro fis-sena jekk huma jkun jistgħu jazlu minn qatta prodotti u servizzi fl 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea meta jixtru online. Ħafna mill-ostakli li n-nies in-negozji jiltaqgħu magħhom illum huma r-riżultat ta' swi eh, maqsuma hemm regoli nazzjonali differenti fi 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea regoli għax xiri online u l-proġett prodotti digitali dan huwa ta' eżempju ek kif eh, dawk fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi il-kontratti. Hemm lista twila nistaw nażlu minn fuq sistemi per eżempju ta' ġisaw esklusività tal-Unjoni Ewropea dawna ta' spiss għandhom eċċezzjonijiet li huma differenti f'kull pajjiż Bekk eh, qed jinżammaw lura l-kumpaniji Ewropej u dana qed jillimita l-kompetitività Ewropea u l-investituri mhux qed jiġu mħeġa u l-Ewropa iva għandha bżonn iktar investimenti fl-aspetti digitali u mbagħad għanna bżon ta' infrastruttura xirqa ħalli s-sistema taħdem tajba fil-prattika kif ukoll drittijiet li huma il-bażi ta' ambjent regolatorju, iġifiri li aħna innaħħu nelbu differenzi li mhux qed jippermettulna nużaw laħer li nistaw is-suq ta' telekomunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea li nindirizzaw kwistjonijiet li għandhom xaqsma telekomunikazzjoni kif ukoll il-pjattaformi online li nipromovu l-kompetizzjoni, l-investiment u l-innovazzjoni u li nassiguraw li kulħadd ikollu aċċess għal networks tal-broadband ta' veloċità għolja, sinjuri. Għalija, ħaġa ċara li ma nistawx nimxu il-qoddim b'mod xira lejn suq eh, uniku reali fid-dinja online minnajr ma namlu xie tibdili tar-regoli tas-suq u billi ikonna l-infrastruttura digitali l-korretta l-istrateġija imma qed tħares li lin minn dan il-punt qed inħarsu lejn il-futur digitali Ewropew. Dana qed jimmira sabiex inħejju għat kabbir ġdita e kif id-dinja għat titħol fi oqsma pal per il-cloud computing, l-internet tal-affarijiet u ma ninsawx u koll il-tkabbir rapidu ta' data u aħna għanna bżon nibnu, nibnu, nibnu sisien solidu għat kabbir għalli l-Europa tisfrutta din dawn il-vantagġi tal-ekonomija Ewropea u elettronika u fejn in-nies ikollhom il-ħiliet ix-xirqa sabiex jisibu posta xogħol xira u ikollhom fiduċa meta jmorhom l-online online. Jekk tażbu dwar il-potenzjal tal-industrijiet digitali, per eżempju l-manifatturar favur l-ambjent, teknoloġiji tal-proċessar, jekk nintegraw b'mod sieħ l-ICT fil-proċess ta' manufatturar dan ikun vera essenzjali sabiex aħna nżommu l-bażi b'saħħitha industrijali Ewropea. Imma sissa digitalizzazzjoni tal-industrija u il kommerċ elettroniku dan għati meċa bil-mot. Għanna bżon inħaffu l-affarijiet. L-standards u l-interoperabilità huma essenzjali għall-Europa anka fil-kuntest tal-promozzjoni ta' iktar eh, servizzi elettroniċi u iktar eh, soċjetà inklusiva elettronika. Mem memx raġuni il-għala il-lum il-ġurnata servizz pubbliku ma jistax jitpoġġa online, is-servizzi pubbliċi jistgħu jimxu iktar malajr, jisiru iktar effiċjenti, iktar faċli li jintużaw u jista' jkun hemm ukoll frankar sal-flus ta' minħalla sita xalek, is-servizzi pubbliċi għandhom pożizzjoni importanti taħt l-istrateġija ta' suq uniku digitali. Jekk nieħdu l-eżempju li nadottaw il-prinċipju ta' darba bekk nistgħu nifrankaw xi 5 biljun euro fis-sena. Il-għala ċittadini u negozji għandhom irresqu l-istess informazzjoni kemm il-darba lil dipartimenti differenti governmentali onka forsi li l-istess dipartiment kull darba sinjuri il-bini ta' su uniku digitali dana tjolqot ħafna politiki Ewropej differenti għax wara kollox li l-kwistjoni digitali jat jorqotna il-kol u jistaxħu kull aspett ta' ħajjitna. is u l-istrateġija dwar is-suq uniku digitali dana eh, din għandha nħarsu lejja bħala opportunità għas-snin li ġejjin. Ix-xogħol tagħna ħat inbeda fis-sitta ta' Mejju x-xogħol tagħna flimkien. Jiena l issa li nisma' u inwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom u sabiex ikollna wkoll iktar dibattitu dwar dan is-suġġett. Um, so, before we... Qabel ma nibdew aħna bl-interventi nixtieq nilqa lil dawk li jenaqdu magħna l-istudenti minn uh, l skambi ta' zazah transnazzjonali mill-Italja, l-Polonja, l-Slovakia u l-Kroazja, nilqakom hawnhekk. Um, We need more youth exchanges, we need Irrit ikun hemm iktar skambju ta' żgħażagħ, irrid ikollna iktar żgħażagħ involuti fil-politika. Ġifieri intkom vera wasaltu fil-ħin il-propizju għax dan huwa vera żmien eċċitanti għax il-Viċi President Ansep qed jitkellem mal-MEPs dwar proposti tagħhom ma' suq eh, uniku diġitali, ġifieri sabiex nippruvaw u naraw nistudjaw proposti, u firxa ta' proposti sabiex naċċertaw li l-Europa tkun aġġornata f'din l-era digitala u għet nara li ħafna minnkom komunikajtu b'mod digitali mal-ħbib ta'kom lura f'pajjiżkom minn dun intkom tħaltu f'din l-awla u dan huwa skambju ta' punjonijiet li qed natamaw li mbagħad li eh, qed ta' li barra l-iskambju nisimgħu tiġiba għal mistoqsijiet. Sana għandi lista tal-kallima se nieħu tliet eh, delegati kull darba Evelyn Gebhard, Kaja Kallis u Virginia Virginia Hossel ħajitkellmu l-ewwel Schön, Frau Vorsitzende, Dankeschön. Grazie ħafna, Signor President, grazie ħafna, Sur Kommissarju, ħan istana sa' kem tilbes il-headphones inti u kol, ħalli tkun tista' tismani. Mela, l-mistednin, jekk intkom tistaw tilbsu il-headphones, tistaw tsibu il-kanali differenti, billi tafsu buttuna bat kunu tistaw tisimaw il-lingwa il-korretta. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, għansib nir-ingrazzjak illi inti illum jatawek sabiex it-tina ideja ta' dak li għanna nistennew mill-ġejjini f'dan il-qassam. U naħseb li għamilt ftit kummenti tal-bidu ta' introduzzjoni li verament huma importanti huma l-qalb il-Parlament Ewropew. L-ewwel net il-ħafna xkrid li għandna xnerbu fis-suq intern li qegħdin waqfuna milli aħna ngawdu mis-suċċessi illi fil-fat nistaw nħu permess ta' suq digitali wahdini u mux qed inħallu l kumpaniji u l-ċittadini gawdu minn dawn il-vantaġġi apparti minn hekk aħna qegħdin naraw illi il-fiduċja ta' ċittadini ma tantx hija qawwija fil-fdan is-suq intern u dvarja ħafna minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea u rridu naraw ukoll skont li ma prinċipji ħan irregolaw dan is-suq intern. Inti taf ukoll li aħna hawnhekk għandna daqsxej ta' tradizzjoni f'dak għandu x'jaqsam fit-tfassil ta' leġiżlazzjoni, ġifieri armonizzazzjoni sa fejn jista' jkun. U fil-direttiva ta' servizzi aħna provajna jkun armonizzazzjoni siħaw. Jena jiena naħseb illi Dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu nilħu leġiżlazzjoni tajba ħalli l-kumpaniji konsumaturi ikollhom l-istess bażi, kollha jkunu fuq l-istess livell, jkollhom l-istess trittijiet. Allura jiena eh, instaqsi aħna rridu nbidlu dan kollu intom beħsibkom bidlu inti għaziz komissar jena ftakar fil-ku diskors li għamilt inti fil-plenarja li kontet il-prinċipju tal-pajis tal-oriġini huwa il-bazi għal protezzjoni tal-konsumatur anka online. U ngħid il-partit tiegħi żgur li mhux ħajappoġġa proposta bħal din minħabba li din tista' toħloq ħafna u ħafna problemi Per eżempju, il-prinċipju tal-pajjiż ta' riġni dan ifisser illi aħna ħanibqgħu nipplementaw 28 leġislazzjoni nazzjonali differenti. Il ħajkunu qegħdin hemmhekk għal ħajsin tal konsumaturi dan ifisser allura li ħaniddibutaw il-validità ta' Ruma wieħed. Ha naraw il-protezzjoni tal-konsumaturi illi hija parti importanti ħafna mill-dittijiet tal- ċittadini ħad tkun regolata bbażata fuq l-livell ta' protezzjoni li joffri l-pajjiż partikolari. Ġifieri jiena nixtieq nkun naf inti x'besibek tagħmel u besibek tkompli miġi fid-direzzjoni tal-armonizzazzjoni minħabba illi jekk ikonna regoli komuni biss aħna ħajrna x'inna nerbu li xkiel. Jiena għat nistana bil-ħerqa nisma' tweġibiet minn minħat jgħid. Thank you, Kaja Kallas. Grazzi, Kaja Kallas. Iva, Jina, men nkellinkom bl-Estonjan. I will just uh, do it in English so, so it's uh, easy. Għan nitkellem bl-Inglis imma xan sepp iktar faċli. Illum il-ġurnata l-allejanza bejn id-dinja digitali u id-dinja online u offline ma tanċet narawa din id-differenza u diffiċli li naraw minn fej jibda l-online u jieqa fl-offline u s-suq uniku digitali mux biss dwar l-aspetti digitali ma l-oqsma ora tal-ekonomija ġifiri dan huwa vera importanti mand ħafna mistoqsijiet imma sana nagħmel ftit inti tkellimt dwar il-gvern elettroniku u inti semmejt kemm l-Unjoni Ewropea dalura f'dan ir-rigward għalhekk hemm xi ħaġa li qed tippjanaw li tagħmlu. mod veloċi, ġifi sabiex turu li f'governanza e, elettronika fl-Unjoni Ewropea ħatadem, mbagħad għandi mistoqsija oħra dwar il-pjattaformi online. Kull darba li nħarsu lejn il-pjattaformi online dawn huma l-pjattaformi għal ħolqien uh, tal posti tax-xogħol u tkabbir għalkemm qed naraw li mid-diskussjonijiet dawn huma dwar ir-regolamentazzjoni tal-pjattaforma online u li ikollhom ukoll livell indaqs mal-kumpaniji ta' telekomunikazzjoni għalhekk nixtieq nara kif nassiguraw li ir-regolamenti ma jixeklux l-innovazzjoni. Mbagħad it-tielet punt dwar it-tip ta' ambjent regolatorju għal kumpaniji innovativi, speċjalment l-startups, Danna se jitħalla fidejn l-istrateġija tas suq uniku jew ikun hemm xi ħaġa fl-istrateġija digitali għal dawn l istartups ukoll. Grazzi. Fexnej, għazis. Merci, euh, merci. Grazie ħafna, Sur Vice President, illi jatawnek fostna illum. Nirringrazzjak ħafna, malajr malajr. Nishtiq norbot ma dak li qalet Evelyn fuq il-ħarsin tal-konsumaturi. Veru, hemm ħafna stennijiet, ħafna dubji eh, fuq dak li se tagħmel il-Kummissjoni. L-idea ta' 29 eh, reġim sistema ġiet eh, irtirata imma nħafna stennijiet biex inkun fil mezz biex inkun nafu l-mezz li ser eh, taċċettaw. Ġifiri, meta nitkellmu fuq l-armonizzazzjoni u massima armonizzazzjoni biex ma jkun sem kontrizzjoni mal-protezzjoni tal-konsumaturi biex inħarsu il-parti iktar dajfa fil-kontrat, mux il-bejjeħ imma l-konsumatur u għalhekk dan dejjem għadnieh u nixtieq eh, nappoġġa u nsaħħaħ dan il-punt. Nixtieq ukoll nsaqsik xi ftit mistoqsijiet fuq li government l-amministrazzjoni elettronika, speċjalment tal-kumpanniji hemm ċerti affarijiet eh, pożittivi bil-one stop shop per eżempju u id-direttiva għal l-arfin reċiproku tal-kwalifiki biex hekk l-intraprizi ikollhom aċċess għal formalitajiet kollha biex għal l-arfin tal-kwalifiki tagħhom mod transkonfinali u l-implementazzjoni hija pjuttost eterogenja fost l-istati membri, u għalhekk nixtieq naf l-Kummissjoni x'għandha ħsieb tagħmel biex ikollna pjan effiċenti u ikunem hemm ugwaljanza fost l-Istati membri għal dawn is-servizzi għall aċċess għal dawn is-servizzi online kif jitolbu dawn iż-żewġ direttivi u l-Kummissjoni ta' li testendi l-użu ta' dawn l-istrumenti għax huma strumenti prezzjużi biex nifaċilitaw l-attività ekonomika transkonfinali fl-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Viċi President. I now have a much longer Issa għandi lista twal għal-kallima. Għabel ma nissuktaw b'din l-lista u għabel ma naddi l-mikrofon l vice President sa naqra lista. Dan Dalton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Ok. Christa Shaldamosa. Anybody else? Yes, Rosa. <laughs> Sorry. And I, I, I really apologize again. I've... Nerġa niskuza ruħi ma'kom għax din l-awla għalija vera diffiċli. Għax diffiċli nara l-kulħat. Mela, tixtieq inti twieġa pal tlet delegati qabel ma ngħaddu għal tlieta li jmiss. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. L-ewwel qabel kollox dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Meta tkellimt dwar il-pajis ta' oriġni li huwa prinċipju u um, il-bidla li għamilna bid-direttiva u vera differenti il kustjoni dwar il-ħarsin tal-konsumaturi, netkellem dwar il-VAT u bidilna il-prinċipju tal-pajis ta' oriġini fi prinċipju ta' pajis destinatarju imma skont il- eh, l-intraprenditorjati tagħna, l-intraprenditori tagħna, hemm ħafna ostakli għan negozju tagħhom u il-konsumaturi wkoll qed jilmentaw fuq ir-regolamenti differenti, fuq il-ħarsin tal-interessi tagħhom u eh, f'ħafna każijiet huma ma jistawx jixtru dawn il-prodotti għax dawk li Forno servizzi mhux lesti li u il-prodotti man tip ta' regolamenti li ma jistawx jifmu kif ħarsu dawk il-konsumaturi hemmhekk u x'tip ta' obligi dawk eh, dawk l-imprenditori għandhom skont ir regolamenti dwar il-kontenut digitali, aħna nixtiequ niprovdu regolamenti armonizzati għax eh, dan huwa qasam mhux regolat, m'għandniex aħna regolamenti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u aħna m'għandniex dawk ir-regolamenti fuq livell nazzjonali ukoll dwar il-prodotti tangibli aħna qed eh, nixtru jew inbija online, aħna nixtiequ niprovdu xi liġi kontratwali model mhux l-aħjar approċċ mhux qed nitkellmu dwar l-aħjar reġim għal kulħadd mhux qed nitkellmu dwar il-liġi komuni tal-bejħ ehm, Ewropeja xaġa li maddiċ f'dan il-Parlament, eh, din ħaġa dajna ħikun regolament armonizzat u qed nittamaw li ħanamlu iktar faċli għal kumpaniji tagħna sabiex Ibijaw mod transkonfinali. Dwar il-gvern elettroniku. Kalas eh, Iva, kien hemm mistoqsija. Iva, għanna ħafna eżempji tajbin minn kważi l-istati membri kollha dwar il-gvern elettroniku imma l-problema l-prinċipali tagħna hija li ma nistawx nużawam dawn l-eżempji it-tajbin jew anka dawk is-servizzi eh, provduti b'mod transkomunali għalhekk hemm nuqqas ta' interoperabilità u aħna nixtiequ nagħmlu fuq dawn il-kwistjonijiet anka fil-istrateġija ta' suq uniku digitali. Aħna diġa għanna id-direttiva i għajdas li jitpermetti l-arfin reċiproku tal- l-identitajiet elektroniċi għet niskellem dwar id-direttiva EID. U meta il-dinaħa tiġi implementata 100% ħajkunem hemm l-aċċess għal servizzi tal-gvern elettroniku. Ovvjament eh, ikolli najt li ħafna xogħol li qatt irid isir u eh, dinha mhux ħatkun ħidma faċli. Dwar il-pjattaformi online. Those online platforms, they will have a really bright future. And għanna futur li jidher vera sabiħet nitkellem ukoll dwar sim ta' dawn il-pjattaformi dawk li eh, ma dawn il-pjattaformi oħrajn, qed nitkellem dwar l-effiċjenza, mhux qed nitkellem dwar search engines imma qed nitkellem ukoll dwar xi pjattaformi li eh, dawna jiprovdu per eżempju servizzi ta' taxis imma mhux ha nati isem għax ehm, kummissarju wieħed biss li għandu dritt li jitkellem u jissemmi eh, kompanija eh, sina Vestinger biss tista' tagħmel hekk u l-oħrajn iridu jitkellmu dwar il-politiki. U kif qal il-Gvernatur tal-Bank of England, situazzjoni ta' l-Uber fis-settur bankarju illum il-banek qed jitilfu jiena ma tajċ eh, l-isem tal-kumpanija le qed nitkellem dwar tip ta' sitwazzjoni bħal uber e, u tajt konkotazzjoni hawnhekk il-banek eh, qed jitilfu dawk is-setturi li l-iktar jagħmlu profit imma ħaġa ċara li dawk il-pjattaformi kollha dawk il-fornituri korra ta' servizzi irridu isegu ir-regolamenti tagħna. Ħadd m'għandu dritt li jabbuża ir-regolamenti. Imma irridu aħna nappoġġaw dawk il-pjattaformi peress li b'mod ġenerali dawk il-pjattaforma rari jkunu effiċjenti u dawn qed jipprovdu servizzi xirqa li ċittadini tagħna. U ħafna nies li qed jilmentaw ukoll dwar il-pjattaformi u dwar is-search engines pereżempju. U kif eh, jiena tilkom kemm il-darba ħaġa ċetabli metem xi kumpaniji li għandhom uh, pożizzjonijiet dominanti anka monopoli fis-swieq tagħna ħadd m'għandu dritt li jabbuża din il-pożizzjoni. U meta jkun hemm xi dubji li xi pjattaformi qed jabbożaw ir-regolamenti u jew il-pożizzjoni dominanti, mela mbagħad rridu ninvestigaw u rridu nintervjenu wkoll. Għalhekk ħaġa normali Jiena jiena stess, jiena t-nitkellem dwar is-search engines u issa nishtin kun naf fejn huma dawk ir-riżultati ta' tfittxija mħalsa u fejn hemm pjattaforma li qed tippromuovi s servizzi tagħha stess u minn fejn nista' nsib mexxejja tas-suq ehm, ma sifx li jes insaqsija l-wis għawnek dwar il-liġi tal-bejħ Ewropea komuni iva l-ħagġa maddiċ f'dan il-parlament u ġitir tirata u mux sen komplu aħna nissuktaw f'din id-direzzjoni. Thank you. Uh, just before we move on to the next one, on the issue of consumer protection, this. Mela dwar kwestjoni tal-ħarsien tal-konsumaturi, aħna qegħdin nitkellmu għawek fil-ħdan il-kumitat tal-suq intern u tal-protezzjoni konsumaturi, aħna dejjem rajna li meta kien hemm leġiżlazzjoni tista' tirriżulta għal protezzjoni tal-konsumaturi inqas minn dak li hemm fuq il-livell nazzjonali, aħna qegħdin naraw li s-soltu jkollna armonizzazzjoni mina minn sa f'ċertu każijiet aħna nanalizzaw e, xinu l-aħjar għal dak il-qasam partikolari, per eżempju, fil-pakket tal-komunikazzjoni, f'ħafna partijiet mill-Ewropa hemm ċertu drittijiet illi mhumiex disponibbli fi kollha, għalhekk aħna konna suġġerina ċertu approċċ l-armonizzazzjoni minima il-Kunsill Ewropew mhuwiex laqqas ħajaċċetta dan l-approċċ. Ġifieri jekk hemm xi messaġġ li jiena nixtieq naqsam magħkom jekk inti qed titkellem fuq armonizzazzjoni sħiħa. Tista' tkun da xej sensittiv fuq għad il-bicċa jekk ħajkun armonizzazzjoni, aħna nixtiequ li ngħaddu xi ħaġa mill-Kunsill ukoll li mhix ħatwassal għal tnaqis l-standards f'ċertu pajjiżi. Qed nara min qiegħed jaqbel miegħi iżda l-armonizzazzjoni sħiħa mhijiex dejjem l-aħjar ħaġa, forsi fċertu każijiet għandna jkun minima jew organizzazzjoni missima skont il-każ ħalli naraw li jkun hemm protezzjoni tal-konsumaturi. Iva veru, iżda kif għattejt inti, President, aħna tal-istess opinjoni. U l-opinjoni tiegħu tal-Komissjoni Ewropea huma huma wkoll eżattament jaqblu mal-fema tal-Parlament Ewropew. Ma nixtiex nagħti t-torq il-kunsill iżda Hemm ħafna kontenuti li nistgħu eh, nanalizzaw iżda ejja ma nibdewx b'dan illum. Julia Rader, Nicola Danti, u għani hot nejn oħra warajom. Grazzi ħafna, Sir Viġi President, grazzi tal-li ija sawek u l-est li tkellimna fuq l-istrateġija ta' suq digitali nishtiq il nsaqsik mod speċifiku. Kif ija taħseb illi ħataħdem fuq il-blocking tal-NGO? Aħna, kenna waħda mill-proposti li kienet edha tkun diskussa fuq il-portability tal-kontenut li jkun mixtri b'mod digitali. Ma nafx jekk inti tafx bil-problema li hemm ħafna mill-prodotti Ewropej mhumiex disponibbli għax-xiri mod transkonfinali. Per eżempju, hemm pjattaformi appoġġati mir-reklami bħal YouTube illi kienu verament importanti għal geoblocking u hemm ukoll kumpaniji ta' xandir pubbliku li qed ikunu waqfin fil-frontiera. Ġifieri jekk aħna ħanaraw li konna aktar portabilità tal-kontenut digitali mhux ħajamel xejn kontra l-geoblocking. Allura inti ħatiħu pensa biex naqqas u tneħħi l-geoblocking b'mod komplet, inkella dak li aħna ħanispiċċaw bih huwa li konna xi tip ta' roaming allura għan Netflix jew kalla ħajkonna suq eh, digitali mingħajr diskriminazzjoni ta' xejn. Għanna punti ieħor fuq eh, fuq vetmat Aħna rridu naraw eh, kif ħan nifaċilitaw situazzjoni għal SMI sa jkun hemm xi tip ta' limitu għal vat u fuq e, ibbażat fuq it-tħul tal-kumpaniji hemm din il-possibilità kemm jista' jkun oli dan il-limitu. Jista' jkun simili għal dak illi l-membri tal-grupp tagħna fil-Parlament Ewropew proponew. U kif nistgħu naraw li nipplementaw limitu bħal dan? Ningrazzjak, Nikolas. Grazzi, President. Grazzi ħafna viċi President il-Kummissjoni, kont ħafna fil-ħin jina vera kont kontent li stajt nisma l-interventi minnħatijak. Waħda mill-punti, wieħed mill-punti li naħseb li huwa importanti ħafna huwa li nbeħsibek taħdem fuq l-implementazzjoni bissieħ tal-ekonomija diġitali għabbażi industrijali. Jina naħseb li aħna fl-Ewropa irridu nkunu iktar kompetittivi mela le fuq il-livell dinji speċjalment dak għandu xieqsam teknoloġiji ġodda, ħolqien ta' teknoloġiji ġodda bħala settur ekonomiku iżda l-Ewropa tixtieq li tkun produttur importanti industrijali u l-ekonomija diġitali tista' tagħti kontribuzzjoni importanti ħafna ħalli aħna nġeddu dan l-ekonom dan is-settur strateġiku li għalina importanti ħafna bħala settur industrijali. Jiena naħseb ukoll illi importanti ħafna illi jekk kif ħassejtek tgħid inti fil-intervent tiegħek huwa illi il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tinvesti iktar fuq eh, dan il-punt. Ġifin nixtieq li inti ttini iktar informazzjoni preċiża dwar liema miżuri u azzjoni bessibek timplementa ħalli mhux biss tiffavorixxi il-kumpaniji ġodda diġitali iżda sabiex tara wkoll li fis-settur industrijali Ewropew aħna ħajkonna kapaċità ġdida produttiva kapacità ġdida ta' innovazzjoni li hija kompatibbli ma' teknoloġiji l-ġodda ħajkunu għallura il-possibiltajiet li ħatofri l-startups fil-qasam tal-qasam industrijal tradizzjonali konsolidat, kif ħat tipprova tara li kunem hemm tranzizzjoni lejn produzzjoni digitali u jekk fuq dan il-punt il-Kummissjoni għandha strateġija politika ġifiri li kunem hemm strateġija u mhux biss xi ftit resource inferxin l-awwelin inti kif taħseb li jista' jkun xira illi ninvestu il-fondi f'dan il-qasam industrijali, jkun hemm strateġija li ktar investiment. Hemm bosta mistoqsijiet oħra li kikun jiena naħseb li huwa importanti u nixtieq nistaqsihom lok imma hemm kollegi oħra nixtieq jitkellmu allura ħan qafaw. Karen Dalton. Grazzi ħafna, Jiena nixtieq illi fil-fatt nitkellem fuq dak il qala Julia Ryder fuq il-geoblocking u l-portabilità tal-kontenut Jina t nara li inti qed tgħid illi tixtieq tieħu azzjoni f'dan qasam iżda ma nix dettalji u fuq dan nixtieq nkunu nafu iktar minħabba nixtieq nkunu nafu aħna kif ħajista jkollna iktar portability tal-kontenut diġitali mingħajr ma jkonna liċenzja Ewropea Nishtiq li kħuħtini iktar dettali, zgur li minna ufti ġimma toħra ħattina ħafna ħafna iktar dettali, mizda nishtiq li kħuħtini indikazzjoni iktar preċiza l-lum. ħagħuħra, ħagħa li maħniċ din semmu hija prezenti ħafna, jekk aħna nishtiqu li suq digitali interni kollu suċċess, aħna u illi dan fil-fatt jitem il-business models li għanna eh, bħalissa. Ma nistax ikun suċċess jekk ma namlu xek, pereżempju għandik eżempji ta' kumpaniji bħal Uber, Airbnb, Google dawn f'termini digitali huma kumpaniji illi għandhom ħafna suċċess anka fajnejn il-konsumaturi iżda qegħdin ibidlu il-business models li bħalissa waħna dejjem konna eh, reazzjoni diffiċli ħafna maħabba li dak illi għandna disinjat bħala modell ta' intrapriża huwa għad-dinja offline mhux għad-dinja online. Ġifieri aħna kif nistgħu naraw illi l-intrapriżi Ewropej ikunu iktar ta' suċċess fuq livell globali minħabba illi aħna nistgħux nibqgħu nagħmlu hekk kull darba li jkun hemm idea innovattiva nkissru ilhom irridu naraw kif huma ħajkollhom suċċess fuq livell diġitali. Intom li tfasslu leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea, tfasslu l-Kummissjoni. Taqblu illi jekk irridu illi diġitali biex dan ikollu suċċess irridu nbidlu xi ftit mir-regoli li għandna, grazzi. Grazzi ħafna Sur Viġi President, jiena napprezza li ħin kollu qed tindirizza t-titjib potenzjali tal-dinja online u l-fatt li rridu nelbu l iskil għal xiri transkonfinali fuq l-internet iżda dan huwa kollu marbut mal-istrutturi tal-VAT. Allura inti xa tippjana tippjana li tibdel ċertu affarijiet tas-sistema tal-VAT li għandna bħalissa illi fil-VAT hija s-sena illi jassena sena ta' xiri transkonfinali u anka dwar pożizzjonijiet tal- dawn l intrapriżi li qegħdin imexxu s-suq diġitali. Aħna qegħdin naraw li f'kull pajjiż hemm ċertu intrapriżi diġitali li huma e, mexxejja ta' eżempju għal ħaddieħor li jistgħu jagħtu spinta għal iktar idea digitali. Nina nixtieq nkun naf inti x'tib ta' azzjoni qed bessibek timplementa. Ħanisma l-Emma McClarkin issa nistaqsija oħra. Grazzi ħafna, Sinjor Presidentu, lilek sur Kummissarju. Aħna l-kol kemm aħna qegħdin naraw illi edin natum bottatura ġdida għal iktar xogħol u iktar skabbir u aħna nixtiequ illi dan ikun hija tisir bażi tal-provi aħna minna konsultazzjonijiet, evalwazzjoni tal-impatt, minna studji u aħna qegħdin naraw li l-inizjattivi li qegħdin nipproponu u nanalizzaw huma bbażati fuq provi li jistgħu wasluna riżultati, pereżempju dwar geoblocking u geoblocking li mhux ġustifikat. Għand kompjanijiet naħa tal-Kummissjoni ħalli taraw li verament tagħtu mbuttatura l quddiem għad kabbir wara l-inizjattivi illi għedin ikunu proposti. U uh, dan iż-żmien tal-azzjoni leġislattiva jista' jkun daqsxejn diffiċli nixtieq li ntik xi ftit iktar eżempji, pereżempju dwar is-self elettroniku, data mining. Dawn huma affarijiet illi issu l-utenti u l-intraprizi jixtiequ li jsibu mod sostenibbli għabbażi tal ġenti ta' kif jistgħu jippermettu aċċess għal dan kollu. Jekk aħna nibdew b'dan kmini wis, ma sebx li jista' jkun hemm xi ċertu distorzjoni. Iżda nixtieq il ngħid process lill-Kummissjoni fuq punt wieħed, process illi appoġġajtu u għaraftu l-bżonnijiet illi nappoġġaw is-suq diġitali u narfu wkoll il-ksur ta' drittijiet tagħhom billi infurzajtu b'mod strett. Irridu noqogħdu attenti wkoll meta aħna din ngħidu illi rridu nippermettu li jkun hemm qafas stabbli li aħna noħolqu għall-infurzar ta' drittijiet tal-industrija aħna fl-istess ħin maħniex qegħdin nitfgħuhom lura billi nillimitaw l-użu ta' dan id-drittijiet u nippermettu illi nesplojtaw. ġifieri il-valur u dak li qegħdin jieħdu huma mill-implementazzjoni ta' dawn il-proċeduri dawn ħajkunu tajbin lura fl-aħħar mill-aħħar u l-ċiklu kreattiv ħajibqa jaħdem aħna rridu naraw li jekk ħan infurzaw dan kollu ħajkonna drittijiet li aħna qegħdin ninfurzaw u fl-istess ħin qegħdin jagħtuhom ċertu benefiċċji ħalli huma jkollhom il-ħeġġa li jkomplu jkontribwixxu jkomplu jkunu kreattivi. Grazzi. Thank you once again for, for your questions. <clears throat> Julia Reda asked about Grazzi, Iva, Julia, rejt, saqsitni fuq il-geoblocking. Iva, naqbel perfettament miegħek illi sabiex nipermetti li konna aktar portability tal-kontenut digitali din miex soluzzjoni fija nifissa rridu nipermettu wkoll li kulħadd ikollu aċċess fuq livell transkonfinali għal dan il-kontenut. Rilevanti minn fejn ikunu aħna qegħdin ninsabu f'sitwazzjoni llum il-ġurnata f'mod daqsxejn li mhux stabbli jiena nixtieq illi nħallas għal aċċess għal ċertu kontenut digitali żuma ma jaċċettawx dan it-tip ta' ħlas. Jiena lest li nħallas u dawn l-artisti ħajirċivu iktar flus u jkun jistgħu jiġbdu film saħjar. Ġifir din tista' tkun situazzjoni tista' tagħti benefiċċju kulħadd u dan huwa proprju dak li ħan nipprova noħloq jiena. Apparti minn hekk hemm madwar 100 miljun Ewropew li jixtieq li middar ikollu aċċess għal kontenut digitali għall e-books, kontenut digitali minn stat membru ieħor, iżda ma jistgħux jagħmlu hekk 271 miljun trips qegħdin isiru minn stat membru Eh, vjaġġi din isiru minn stat membru għal ieħor. Ħafna minn dawn in-nies jixtiequ li kollom aċċess għal kontenut digitali li xtrawh b'mod legali f'pajjiżhom iżda. Iżda minħabba regoli xorta waħda regoli ta' pajjiżi oħrajn qed ikunu mblukkati jiena mhux qed nitkellem fuq il-minoritajiet meta qed nitkellem fuq il-fatt li rridu neliminaw il-geoblocking. Iżda lanqas ma qed nitkellem fuq il-fatt li rridu naqirdu kompletament dan il-business model li huwa bbażat fuq il-prinċipju tat-territorjali eh, fil-prinċipju territorjali. territorjali Jiena naf illi dak illi jett ikun propost hawnhekk huwa liċenzji Ewropej iżda f'ċertu każijiet għandna produtturi jew artisti li ġejjin minn pajjiżi żgħar huma biss il-pajjiżi ġirien illi huma lesti illi jixtru dawn il-liċenzji ħalli mbagħad ikun jistgħu juru pereżempju dawk il-films minn dak il-pajjiż u ħadd ma jixtieq illi jixtri liċenzji li mhumiex liċenzji Ewropej. Ġifiri jiena mux qed niprova illi nibdel is-sistema. Jiena naf illi hemm ċertu nies li xtaqu illi ibidlu l-affarijiet issa permezz din l-istrateġija ta' suq digitali waħdin aħna maħniex din nibdlu din is-sistema. L-ewwel ħanaħdmu fuq il- films fiċ-ċinema, mbagħad id-DVDs mbagħad fuq il-video on demand jiena ħanitlob għal aċċess transkonfinoli għal dan il-kontenut diġitali. Jina jidirli l-ħafna minn dawk in-nies li qegħdin jipproteġu lill-artisti iżda qed jagħmlu dan bil-fom biss mhux qed jagħtu attenzjoni lir-realtà. Jiena kont diġà fis-smieħ matul il-Parlament hawnhekk li sar fil-Parlament Ewropew u li f'artiklu rajt fuq Twitter rajt li 29% mill-Kanadiżi qegħdin jużaw il-VPN, tiraw films fuq Netflix u għandhom indirizzi tal-IP Amerikani. U skont dak l-artiklu l-artisti u aktar sinjuri fl-Amerika mill-li fil-Kanada. Dan kien l-artiklu u terz tal-Kanadizi għedin jużaw VPN u indirett tal-IP Amerikan. Skont artiklu ieħor, iżda ma niftakarx eżattament fejn rajtu, do ħafna minn dawn l-artikli naqrom biex ikunu linkjati f'xi artiklu ieħor, allura ninsa mbagħad minn fejn nkun eh, rajtom. Hemm xi miljun persuna fiċ-Ċina illi qegħdin jaraw films fiċ-Ċina stess billi jużaw VPN. Issa mbagħad il-kumpaniji jgħidu le ta' il-klijenti tagħna huma kollha fl-Istati Uniti mhux fiċ-Ċina. Iżda nafu kemm huwa faċli illi tuża il-VPN sabiex ikollok aċċess għal kontenut digitali. Iġifiri, il-geoblocking miex biss, mux biss mezz tekniku, iżda zgur li ħafna minn nies jixtiequ li jkunu onesti u lesti li jħallsu, iżda aħna illum il-ġodda mhux qed noħolqu faċilitajiet sabiex naċċettaw flushom, pereżempju Spotify. U Spotify fl-Awstralja. Meta jkun hemm download eh, legali tal-Spotify li żdiet mbagħad il-downloads illegali ta' torrents naqsu ġifiri kienem rabta ċara bejn zida fil-downloads legali u tnaqis fil-downloads illegali. Aħna nafu l-piraterija u ħafna mill-kontenut digitali li huwa eh, provdut bit-torrents meċa fejt ħalla salih, iżda jekk dawn service providers pa' Spotify jistaw jatuk eh, kontenut digitali ta' kwalità tajba u veloċità ikbar, in-nies ikunu lesti illi ħassu għal servizz bħal dan. Jiena nixtieq illi niprovdi iktar flus lill-kreaturi, lil daw li joħolqu dawn l-idejat, il-kreativita tagħhom tista' tgħin lili wkoll, ġifieri aħna nixtiequ illi nieħdu ħsieb ukoll il-lat tal-infurzar tal-liġi kif qed intom dan ifisser illi aħna ħanifukaw iktar fuq il-fatt li rridu nimxu nħidu azzjoni fejn hemm il-flus. Dawn il-pjattaformi, dawn l-apps illi jippermettu l-utenti illi jużaw dawn il-possibiltajiet illegali biex ikollhom aċċess għal kontenut diġitali, hemm bżonn nittrattaw ukoll dawn l-utenti f'dan il-qasam. Għalek, mġrid. L-għan tijaj huwa illi u situazzjoni fej kuħat jirbaħ. L-għan tijaj huwa illi nħarsu id-dittijiet tal-proprjetà intellettuali u nħallu aċċess transkonfinali l kontenut digitali u portabilità eh, tal dan il-kontenut digitali għal ċittadini tagħna għax hekk jistħoq ilhom. Opinjoni personali tiegħi issa se konna kanna nirrepetu din il-proposta ta' l-2004-2008 biex ikunem level oli u il-proposta tja hija ta' 100.000 euro u uh, fil-Renju Unit mod partikolari fejn diġa Eh, il-livell massimu huwa elf sterlina l-intraprendituri edin jilmentaw mħabba il-burokrazija u aħna għandna bżonn nisimgħuhom daw in-nies. Allura proposta minna naħa tal-Kummissjoni kif tafu ġiet irrifjutata mill-Istati Membri nittama li din id-derba l-Istati Membri jieħdu bis-serjetà iktar din il-proposta. Issa, fuq l-industrija fuq istandardizzazzjoni ra nixtieq nitkellem hawnhekk minn ġdid fuq istandardizzazzjoni u fuq l-interoperabilità. Dawn l-istrumenti se jgħinu l-industriji tagħna biex ibidlu għad diġitali niftakru il-2G kien eh, tassom żmien importanti l-Unjoni Ewropea. Ma issa tispeċin ngħid illi qegħdin fuq wara meta nitkellmu fuq l-erba' ġi f'ċerti stati membri għadha mhijiex realtà delwaqt se jkollna standards ġodda il-5G u tassori tama illi inkunu nistaw inkomplu għaddejjien f'dawn il-proposti ta' standardizzazzjoni u b'dan il-proċess s'iktar marġel meta kena għal 3G u għal 4G. Kena nitkellmu ferm iktar fuq id-data meta nitkellmu fuq id-data economy. Hemm bżonn nitkellmu fuq id-data ownership, ġifieri wieħed iħossu s-sit data Sissa Meta tkellimna fuq id-data, tkellimna fuq il-protezzjoni tad-data li sjed. Imma u ukoll nitkellmu fuq id-data bħala risors naturali so prezzjuż bħala komodità ġifiri. Nitkellmu fuq il-startups. Iva, l-startups qed din joħolqu numru kbir ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-iktar nis flessibbli li reaġixxu uh, eh, baċla u jaħtfu l-opportunitajiet kienu noħol u ambjent favur l-startups hawnhekk fl-Unjoni Ewropea minn ġdid nixtieq insaqsi għaliex il-kumpaniji startups biex eh, eh, jikbru għanna għandhom bżonn imorru l-Istati Uniti ma jistawx jibqaw hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għaliex l-imħuħ intelligenti tagħna jitilqu l-Unjoni Ewropea. Għanna bżonn noħolqu ambjent li jkun favur l-imprenditorija tal-istata hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. U jiena konvint il-ħolqin tal-suq waħdini digitali se favorixxi l-startup hawnhekk fl-Unjoni Ewropea kif ukoll l-SMEs tagħna huma wkoll eh, se jibbenefiku minn suq waħdini digitali fl-Unjoni Ewropea. Imma meta noħolqu dan is-suq waħdini digitali fl-Unjoni Ewropea ma nixtieq nitkellmu fuq il-protezzjonizmu għedin noħolqu il-suq waħdin iġtitali għal kulħadd għan nistana tagħna l-intraprisi tagħna kif ukoll għal intraprisi minn pajjiżi terzi. Issa fuq il-portability mill-ġdid. Jiena ma ġietx illi neqret jew imbiddel dan il-prinċipju ta' territorjalità imma minix less illi inħares esklusivita territoriali assoluta għax jekk se nkomplu għaddejnek il-possibiliti tal-kontenut u aċċess transkonfinali għal kontenut digitali tkun eh, ħaġa eh, il-loġika l-aħwa li għandna bżonn inħallu aċċess transkonfinali u l-portability għacċittadini ċittadini tagħna. Iva, naħseb il-li partiċipanti ta' sat membri se jkunu l-essi bidlu il-regolamenti esistenti, Iva, ek nemmen, u hemm raġunijiet għaliex xan ir-regolamenti hemm son għom. Kif tafu aħjar minni, skont l-analiżi preparata mill-Parlament Ewropew, il-prezz ta' tal-sira mhux tal-Unjoni Ewropea, però dik digitali, hija xi 340 biljun euro kull sena. U kif eh, fimtu jina minix nitkellem biss fuq flus, ma qed nitkellem ukoll fuq id-drittijiet fondamentali. Għalhekk id-diskriminazzjoni permezz tal-geoblocking li ċittadini tagħna 21 seklu fl-Unjoni Ewropea miex ħaġa aċċettabbli. Bat kien hemm mistoqsija fuq is-sistema tal-VAT. U l-pjanijiet tagħna biex inbidlu din is-sistema. Kull kwistjoni għandha x'taqsam mat-taxxa huwa il-Kummissarju Pierre Moskovici li huwa inkarigat. U tafu l-Kummissarji kollha qed jikkooperaw flimkien imma deċidejna b'mod ċar u net illi meta nitkellmu fuq il-ħiliet ikonna approċ ġenerali, olistiku, u maħniex se namu distinzjoni bejn il-ħiliet digitali u dawk mhux digitali. il marjana Tyson se tipproponi din is-strateġija tal-ħiliet. Pjantana huwa illi inkomplu din il-kooperazzjoni mal-Digital Champions, din kien xi ħaġa li ħallet ħallet il-frod, tagħmlu xogħol tajjeb ħafna diġà kellna laqat ma' Digital Champions tagħna anke matul il-mandat tiegħi. U meta imur inżu ċerti stati membri, dejjem naħdem ma' dawk l-stati membri wkoll eh, fejn hemm dawn il-Digital Champions issa fuq il-valutazzjoni tal-impatt u l-konsultazzjonijiet pubbliċi ta' bil-fors siva. Hawnhekk kien jgħad bil qiegħda ma' ħdejn il-President illi qed ħares il-konsumaturi u biex ikun hemm regolamentazzjoni aħjar. Ma nistax ikolli xi dubji fuq dawn il-prinċipji. Ovvjament ma nistax naħseb illi ma namilx konsultazzjoniet pubbliċi u valutazzjoniet tal-impatt. Tajab, mela, issa, fuq id-data mining, l-istampa hija differenti skont l-istat membru. Per eżempju, fir-Renju Unit, xenzjati għandhom aċċess għal dawn l-istrumenti innovattivi u jaħdmu bil-big data u id-data mining hija disponibbli f'ċerti stati membri għax xjenzati ma f'stati membri oħra dispeċini ngħid mhux il-każ. U għalhekk għandna bżonn nippermettu li xjenzati tagħna li jaħdmu mal-big data għax kif nafu l-koll huwa possibbli illi insibu rabtiet mill-big data u nsibu xejrit u koll mill-big data u għalek huwa possibbli illi ikun nistaw naslu soluzzjoni li ħallu eh, vantaġġi kbar fid-data mining attualment. Tajjeb wis, mela naħseb illi rispondejt tal-mistoqsijiet kollha għandna erba' kellima Massa, Catherine Style, Eva Farnova, Krista u Rosa. Jena se jkolli nitlaq għax ma nistax immur lura b'mod virtwali u forsi timmur lura fiżikament u għalhekk tolbok. Ximda qed ninsew is-suċessi il-kbar illi kellna fl-Unjoni Ewropea riċentement sitta mill fuq 10 tal-ekonomija l-iktar marbutin diġitalment jisibu ruħma mawnek fl-Unjoni Ewropea, tnejn fl-EEA u diskutejna ħafna rapportana mal-EEA u erba qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Hemm kumpanniji illi huma unicorns illi waslu għal binun euro, kien hemm 39 unicorns Eh, fl-Stati Uniti u 30 fl-Europa, ġifiri għanna s-successi tagħna kont qed naqra l-ġimgħa li għaddiet fuq tech entrepreneur ta' 62 sena u l-invenzjoni tiegħu ta' moda għalija ħafna ta' chip device jekk perżempju title fil-mobile tiegħek ma jibqax ibati u għalhekk din l-invenzjoni issa u eh, biħa għal tini manifattur fid-dinja ġifiri muxin iż-żgħażagħ biss, imma aħna qed inmexxu għal cloud funding, għal peer-to-peer financing, aħna qegħdin eh, qabel uh, Uniti fuq il-tekfim u għalhekk jekk joġobkom inti ma konċettajt kummissarju ovvjament. Ma jiena nisma' x'imdaqqiet nies oħrajn jgħidu maħniex qed naħdmu, imma hemm bżonn li ngħidu u narfu li aħna ħafna ħafna suċċessi fl-Ewropa għandna bżonn inżidu magħhom. Kaxin, nagħdilek il-kelma. Thank you, uh, thank you Vicky. Grazzi Vicky. Id-dinja tagħna u kemm qed tevolvi pass maġġel ħantikom statistika oħra kif kienet tajt Vicky, per il-mobiles issa em, dawk em dawk eh, fid-dinja li għandhom per mobile però m'għandhomx per toilet u għalek dija teknoloġija maċla ħafna Din hija dinja inkredibbli li qed ngħixu fiha u dak li qed tagħmlu b'din is istrateġija hija tant kruċjali għalhekk jiena nixtieq norbot ma' dak li għad fuq l-inizjattiva tal-Big Data u data mining u referenza renju Unit u interessanti renju Unit da tamlu e, eh, dan il-qafas esistenti u kif nistaw ninfluenzaw sa' membri l-oħra biex jamlu ekko kol bil-qafas eh, li għanna. Fuq il-copyright bżonn li konna stennijiet realistiċi għal-riforma u l-ċobs meta tkellimt fuq l-interoperabilità u standardizzazzjoni u t-naraw ix-xiri u l-liga preżan huwa tant importanti ma din dawn huma fidejn l-istati membri. Kif nistgħu nħeġġu stat membri biex jikkooperaw iktar 28 stat membri meta qabel mal dak li tiġri issa. U jina kont kontenta nisma l-Komissarju Tyson se titkellem fuq il-ġenda gap fuq il skills, skill dan huwa affarijiet importanti ħafna u bżon bżonn ninġaxixxu minn issa biex indirizzaw dawn l-affarijiet. L-istatistika tgħidilna il professur u x-xjenzati tal-kompjuter jasbu li fl seba' fil-mija biss huma nisa għalhekk għandna nbidlu l-affarijiet biex nuru illi karriera għan-nisa fil-computer science hija xi ħaġa illi jistgħu jagħmlu jistaw jiexu u hija kruċali biex nisa jkollhom karriera mimlija suċċess. Nala billi ngħid illi qed nistennew bil-ħerqa il-proposta tiegħek fis-6 ta' Mejju u nixtieq verifika li dina se toħroġ iva fis-6 ta' Mejju. Grazzi. Eva, eh, we have very powerful women on this committee. <laughs> Għanna nisa Iva li għandhom saħħa inkredibli dan il-komitat. Iva, għanna pjuttost bilanċati l-lum, mux vera. Għax eh, Bira, il vice President eh, Sofi kena parteċipanti fuq e-government, kena rappresentanti anki mill-ministeri u jena kont l-unika mara fuq dan il-panel u ma nafx kemm ikonna minn dawn il-panels anke hawnhekk Brussell kont qed naħseb. Imma l imko huwa eżempju fejn hemm bilanċ. Grazzi ħafna Viċi President tal-li ġejt hawnhekk, grazzi eh, li ġejt eh, Sofja, naf li inti żżur l-Istati Membri u int wet illi se taħdem mal-Parlament, parlamenti qrib ħafna u il-kontat mal-Parlament huwa u ta' derba kull ġima, u grazzi ħafna tal-li hemm dan l-iskambju ta' veduti. Matul din il-konferenza xi ftit jimilu il-Komissjoni il-Parlament u l-Awtorità Nazzjonali fil-Gvern għadu illi biex aħna nkunu nistgħu ikollna tas-soda is suq eh, waħdini digitali għanna bżon ta' e-administration li tkun eh, sempliċi nixtieq nitkellem fuq żewġ punti u saqsi l-mistoqsija li għadha ma tresqitx. L-ewwel net fuq li skills il-ħiliet elettroniċi. Jekk tassom nixtiequ l-ċittadini tagħna, l-kumpaniji tagħna jieħdu l-benefiċċji kollha ta' li public services per eżempju ta' li health u li government mod ġenerali għandna bżonn ukoll um, naħdmu iktar fuq dawn il-ħiliet elettroniċi u għandna bżonn nippromovu dawn il-ħiliet mill-iskejjer bit-taħriġ li nagħtu u għawnek naħseb id-DSM tas-sow eh, jista jaħdem sow. Maċ nitkelmu bis servizzi ma naħseb l-ekonomija digitali għandha bżonn ta' ħaddiema li tas-sow nom eh, tajbin ħafna f'dan il-qasam. U għalhekk l-istrateġija l-ġdida li se nistennew fis-sitta ta' Mejju dina qed titkellem fuq xi strumenti biex nippromovu, niżviluppaw dawn il-ħiliet elettroniċi minn ta' żgħira Punt ieħor issa meta nitkellmu fuq l-operat tas servizzi pubbliċi online inkom tafu li huma importanti ħafna biex l-intraprizi, il-ċittadini jkunu ħossuhom konfidenti. Il-provista għalhekk ta' iktar servizzi elettroniċi se titlef il-valur miżjud jekk eh, iċ-ċittadini ma jkunux jistgħu jafdawhom ma jużawhomx l-istess loġika u l-istess fiduċa jistaw ikollhom ukoll fil-li commerce u kif nistgħu nindependu minna. Għalhekk id-di speċjal ġdida ta' DSM tinkludi soluzzjonijiet kif nistgħu forsi inkabru eh, il-ċittadini biex hekk jafdaw iktar għax wara kollox l-numa servizzi li konsumaturi jużaw ta' kuljum. Kellimni mis. Grazzi ħafna. Se nitkellem bid-Danis. Eh, Sur Commissario, grazzi ħafna tal-ġejtaw. I am really, really, really looking forward to, uh, to see the presentation of... Ina qed nistenna il-presentazzjoni ta' suġġerimenti tiegħek għax issa qegħdin nitkellmu ħafna fuq is-suq waħdini diġitali. Uh, I did speak in English, but I will. <laughs> qed nitkellem bl-Ingliż u nsejt li għat li kont nitkellem bid-Danis. Issa se nitkellem bid-Danis. Komissar, eh, tusen tak for. Eh, mela, sur kummissarju, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek. Permettili, najt illi jiena qed nistenna bil-ħerqa ħafna l-prezentazzjoni tal-proposti tiegħek għax meta għax naħseb li dak illi eh, m'għandniex huwa illi iva tassew għandna bil fuq il-prinċipji ġenerali fuq il-gvernanza tas-suq waħdin digitali, imma meta nidħlu f'dettal hawnhekk ovvjament ikun hemm problemi. Imma ħen qabel nagħmel mistoqsija ħanajt biss li jiena naqbel fuq il-geoblocking, nitkellem fuq naqbel fuq il-portability, iva bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq dawn iż-żewġ fatturi, imma issa insaqsi Intkom eh, ħsibtu fuq il-konsekwenzi potenzjali għal diversità kulturali fl-Ewropa? Lingwistikament hemm diversità kif ukoll waħda kulturali jekk nieħdu l-eżempji pereżempju fuq in-Netflix tajjeb illi wieħed jista' juża il-konnezzjoni il konnezzjoni biex wieħed ikollu l-versjoni Amerikana mhux dik disponibbli f'pajjiżek, imma dan ikun ifisser ukoll illi jkollna sfidi lingwistiċi u kulturali li ma nafuhomx iż-żgħażagħ iva jistgħu jsegu ħafna affarijiet bl-Ingliż, imma pereżempju eh, fid-Danimarka l-anzjani kollom bżonn ta' subtitles bil eh, Danis dan jisinkom ħsibtu l-geoblocking iġib din diversità kulturali u lingwistika u lek eh, iva għandna bżonn nifakaw fuq il-konsekwenzi kulturali l huma inizjattivi li nistgħu nieħdu biex inżommu id-diversità kulturali tagħna. Grazzi ħafna Crystal. Umbat Rosa. Thank you very much. Grazie ħafna President, grazie ħafna uh, Sur Viċi President naqbel mal-kollegi li inti zom eh, kentek u int kont wet li t-kopera mill-qrib eh, mana u aħna tassow neħdu gosma ta' inti tiġi għawnek fil-Parlament Ewropew u għawnek mod partikolari fil-Komitat tagħna xtaqt norbot ma' ċerti kwistjoniet li għandhom x'jaqsmu ma' din l-istrateġija ta' suq waħdin digitali li qed nistennewha bil-ħerqa inta dekemat illi l-proposta għal regoli armonizzati komunitarji għal xiri online se toħoġ tqarrija ma jiena nixtieq inkun naf li huma strumenti legali illi l-iktar tippreferixxi. Regolament jew direttiva Nsemmejt ukoll ta' spiss il postal delivery. Hawnhekk għandna bżonn ta' viżjoni ambizzjuża u dak li qed nisimgħu għalmenu mill-konsumaturi mill-kumpaniji tagħna. L-intenzjoni tiegħek hija azzjoni leġislattiva biex niżguraw illi ikun hemm livell qoli ta' kwalità uh, abordabli ta' dawn is-servizzi transkonfinali għax nafu il suq tagħna huwa frammentat 28 pożizzjoni differenti qegħdin joperaw eh, skont il-frontieri u mhux dejjem huma l-istituzzjonijiet l-iktar innovattivi u l-aktar flessibbli għall-innovazzjoni ekonomikament laqas mhuma daqshekk effiċenti. Imma jintkom edin taraw u koll svilup ta' delivery solutions iktar innovattivi u għanna bżon forsi naħsbu mill-ġdid fuq l-e-commerce għal l-utent u dan l-utent għal l-e-commerce mux dejjem ikollu bżon ikollu delivery xi ħames seba' darbit kull ġimgħa wara ħamsa ta' wara nafu li hemm eh, mezzi innovattivi u irħas, pereżempju hemm dawk il anke esempio pompa tal-petrol, intkom qed intinvestigaw li huma l-iktar ostakoli il-kbar għal dawn l-operaturi innovattivi ġodda fuq is-suq li joffru soluzzjonijiet ġodda? Kenna soluzzjonijiet għal Eh, ikom, issa kanna prezentazzjoni tajba ħafna fuq l-izvilupp tal-ODR u l-plattaforma eh, taħħa u kif kollox qed jimxir qudimina grata ħafna u prosit u nittama li tkun l-lesta sa sena diħla u nittama u koll illi se ninnovaw is-suq kollu kemmu bl-istess ħeffa. Xtaqt insemmi xi ħaġa fuq is-sharing economy l-ekonomija tal-qsima xina wis nibza illi jekk ma nibdow simmexxu aħna aħna bħala l-Unjoni Ewropea, riskju jkun illi l-istati membri se jifframmentaw dan l-ambjent legali billi joħolqu pajsaġġ ta' leġislazzjoni nazzjonali differenti. U hawnhekk insibu ruħna dim situazzjoni rara ħafna fejn il-kumpaniji qegħdin jindirizzawna bħala sezzjonijiet Ewropej biex nirregolaw u dan kważi qatt ma jiġri, il-ħaġa kważi qatt ma tiġri u għalhekk nixtieq insaqsijek il-Kummissjoni għadiex taħseb li se tieħu azzjoni wkoll skont strateġija tiegħek tas 6 ta' Mejju u nala grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk ah, fil-grupp ta' ħidma tagħna ġimgħa li għaddiet u smajt it-ħassib tal-partijiet kollha interessati kif ġie msemmi il-kumpaniji innovattivi ħafna u n-nies innovattivi tagħna jitilqu l-Ewropea u jmorru eh, fl-Istati Uniti mħabba l-iskala tax-xogħol tagħhom inti tkellim tagħna fuq il-frammentazzjoni din hija xi ħaġa li tassew għandna bżonn nifakaw fuqha Jiena naqbel miegħek dak l approċ ġenerali. Bl-Ingliż ngħidu holistic, eh, eh, approċ ġenerali, eh, kelma moderna. Imma naħseb illi din l-istrateġija tal-suq waħdin diġitali hemm bżonn ukoll iddaħħal is-suq ta' telekomunikazzjoni ta' xi roaming u data roaming jagħmlu parti tas suq waħdin diġitali u l-istrateġija tiegħek skonti jemson tinkludi għaw kol. Kemtejn tal-axar, jina bħala president tal-grupp taħma fuq is-suq digitali waħdin nittama li tiġu l-kol u grazzi għal dak parteċipaw mod attiv laqat tagħna. Nixtieq norganizza, anzi dan huwa l-pjan tiegħi diskussjoni speċifika ma' servizzi tiegħek għax il-membri tagħna ma interessati ħafna wara l-adozzjoni tal-istrateġija tas-suq għadin digitali mill kolleċ u nkun grata ħafna li kieku tissuġġerixxi diretturi rilevanti mid-DGs tagħkom biex inkunu nistgħu niddiskutu konkretament kapitlu b'kapitlu ċfidaw dawk id-diretturi li ma responsabbli għal partit u tal-istrateġija u hekk konna skambju ta' veduti għax nixtiequ norganizzaw din il-laqa 12 u 13 ta' Mejju. Qed nara l-impenn tiegħek u l-intensità tas-servizzi tiegħek. Jiena żgura illi jekk inkomplu naħdmu mill-qrib ħafna, ikun hemm ħafna xogħol, però ikun xogħol validu għandna din opportunità ta' deb biex tasso ninfluenzaw il-suq waħdini digitali tal-Europa għal ħames snin li ġejjin u dak li għandna bżonn hija kooperazzjoni qrib ħafna mhux biss miegħek imma ma' servizzi tiegħek. U flimkien hemm bżonn eċerċitaw pressjoni fuq il-Kunsill biex hekk l-istati membri ma jimblokkawniex meta nixtiequ nagħmlu progress fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kummissarju ansab. Grazie ħafna, nishtiq ringrazzjak, mistoqsijiet. I would like to start with with uh, e-procurement question. Dwar l-akwist elettroniku u l-mistoqsija fuq l-interoperabilità. Kif nafu dan l-akwist elettroniku pala eżempju konkret, dan huwa żviluppat fil-Portugal, per eżempju, u nafu wkoll li ġala darba nkunu nistaw nimplementaw l-akwist elettroniku fl-Unjoni Ewropea kollha kemm nkunu nistgħu nifrankaw 60 biljun fis-sena. Dazma ammont konsiderevoli u l-Unjoni Ewropea ċittadini tagħna ħaj benefikaw minn dan imma mxi kumpani li ħaj jitilfu wkoll peress li s-suq tagħhom u xajkun imħares. Ma kif nafu l-Unjoni Ewropea dwar is-swieq uniċi li ma jkunx hemm frontieri u mhux dwar il-protezzjonizmu. Għalhekk nixtieq eh, nisħaq fuq l-akwist elettroniku u nixtieq ukoll ngħid li nappoġġa u li kunem hemm l-implementazzjoni ta' odda toħra fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad in-nisa fl-ICT. Din hija problema. Peress li llum hemm 20% biss huma fis-settur tal-ICT fejn hemm in-nisa. Għalfejn? Nitkellmu dwar ġurisdizzjoni differenti, Ma x'tip ta' tradizzjonijiet nistgħu nitkellmu dwarhom meta nitkellmu dwar kwistjonijiet diġitali jew l-ICT. Ma nistgħux aħna nitkellmu dwar ġenerazzjonijiet differenti u tradizzjonijiet ġejn minn ġenerazzjonijiet preċedenti, għalhekk rridu aħna naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet u jiena ninstab ċert li n-nisa jkunu jistaw jaħdmu f'dan is-settur b'mod iktar effiċenti mill-irġiel. Um, about trust, um, ah, about 6 of May. Dwar is-sitta ta' Mejju, Iva. Intqal kemm il-darba qabel din il-laqa li ħaniproponu l-istrateġija tagħna ta' suq eh, waħdin digitali fis-sitta ta' Mejju. Dwar il-ħiliet jiena diġa qed li l-Kummissarju Tyson se tħejji strateġija dwar il-ħiliet olistiċi imma naqbel miegħek li għanna bżonn nafsu fuq eh, l-iskel tagħna li jibdew bil-coding f'moment bikri għax hemm bżonn għax innuqas ta' ħaddima bil-ħiliet eh, xi ħaġa sorprendenti u kif nafu dan is-settur qed joħloq eh, ħafna postijiet tax-xogħol. Fl-industrija tal-apps, per eżempju, hemm wieħed punt minn miljun post ta' xogħol imma fl-2018 skont il-bassir se jkun hemm 4.8 miljun post ta' xogħol Fl-industrija tal-apps biss kif ukoll 3 miljun post ta' xogħol fi tliet snin li ġejjin. U rridu nsolvuha din il-problema. Jina l-ħagġa mhux seħ mill-lum għal-għada. Umbat dwar id-diversità kulturali u dan Danimarka. U gosna rom il-films danizi. Dawn kol ġew mxandra fl-Estonja huma popolari f'pajjiżi. Naf li hemm ħafna iktar films tajbin li qed ixandru d-Danimarka. Dawk li jihdu d deċiżjonijiet dwar li ma films ħajjixtru. Ħadda deċiżjoni li ma jixtrux iktar films dan izin u l-aċċess għal kontenut digitali jiena l li nħalla sax jiena nixtieq nara iktar films daniżi għax vera hemm diversità kulturali skont l-interpretazzjoni tiegħi meta n-nies ikollhom aċċess għal dawn il-films vera tajbin iħallsu għalihom riċentament jiena tqajt ma' ex-direttur tal li kien dem ġewwa l-arkivi tal-film Ġermaniżi hemm mijiet ta' films tajbin digitali imma dawk li fornu mhumiex interessati li jixtru liċenzji skont il-prinċipju ta' territorjetà sabiex juru dawk il-films pereżempju hawnhekk il-Belġu għax memx raġuni finanzjarja sabiex jagħmlu hekk tistgħu jsibu pereżempju ma fx kemm fid-dinja kollha. mit miljon miljun, 10 miljun persuna ma mhux qed jgħixu fl-istess pajiz ġifiri dawk li jixtiequ jaraw dawk il-films x'inhi s-soluzzjoni li nipermetu aċċess transkonfenali għacċittadini ċittadini tagħna sabiex naċċettaw il-flus jixtiju ħalsu. Din il-proposta tijaj u permessa ta' din il-proposta jiena naħseb eh, li qed nappoġġa il-ħolqien ta' diversità kulturali fl-Unjoni Ewropea. Skont l-interpretazzjoni tiegħi, u ma jistaw jatmu bi 28 su imma l-produtturi tagħna iktar minn daw globali edin jinstabu f'diffikultà. U huma ma jistawx ibijaw il-produzzjoni tagħhom huma ma jistawx jadmu fuq it-28 regolament u dina l-problema u dan huwa ostaklu Qed nitkellmu dwar protezzjoni ta' diversità kulturali jew il-ħolqien ta' diversità kulturali fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-Onorevoli Rosa saqsi dwar l-istrumenti ma minix les li niproponi strumenti konkreti l-istrateġija se nisqu fuq il-problemi l-prinċipali u aħna se naħdmu fuq dawk loqsma u jiena nixtieq eh, niproponi wkoll dawk l-atti leġislattivi u azzjonijiet mhux leġislattivi fuq ir-regolamenti fi żmien sentejn ġejjin mbagħad ħa niddiskutu x'tip ta' strumenti se nużaw u ovvjament dawk is-soluzzjonijiet kollha ħajkunu ibbażati fuq valutazzjoni ta' impatt, fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika, etc. Għadu kmini wisa biex najdu xtip ta' strumenti konkreti se nużaw. Nerġaw niftu direttiva, se niproponu direttiva ġdida, jew forsi xi ħaġa inqas sfortunatament qatt m'għandix dawn l-istrumenti fidejja. Dwar il-pakketti u l-formen tagħhom iva b'mod tajjeb inti semmejt li skont ehm, intraprenditori tagħna ehm, l-ostaklu prinċipali ta' forniment huwa l-prezzijiet verolin meta dan isir b'mod transkonfinali u dan għat jostakola l-kummerċ elettroniku. Kif nafu, il-prezz tal-fornament ta' pakket jt ikun bazat fuq iva spejjeż imma. Wa diffiċli li nifmu x'tip ta' relazzjoni hemm bejn il-prezzijiet u l-ispejjeż. Min jaħseb li l-iktar parti li tiswa l-flus l-aħħar biċċa tal-vjaġġ ta' dan il-pakket. Ma jgħan nieħdu eżempju tal-Polonja. kuna forniment ta' pakket mill-Belġu lejn il-Polonja, pakket ta' żewġ kilogrammi mxi mela. Dan ħaj dan il-vjaġġ mill-Belġu għal Polonja ħaj jiswa 26 euro, imma mill-Polonja lejn il-Belġu 14 euro. Ġifiri, affarijiet addizzjonali per eżempju, spes involuti fi xogħol huma differenti ma prezz minn dak il-pajis fejn l-ispejjeż ta' xogħol huma inqas lejn il-pajis fejn il- spejje sola għal ħaddiema għalhekk mela forniment ikun irħas għalfejn imma. Danimarka, eżempju ieħor, u l-Iżvezja. Vera diffiċli nifmu għalfejn il forniment minn pajis għal ieħor wa 27 euro imma minn pajis partikolari lejn l-ewwel pajis eh, huwa 42 euro. Qed nitkellem dwar Malma u Copenhagen. Iġifiri dawk il-pajizi li għedin ribta xurxin, ma tanċet niskelmu dwar distanzi gbar, Mbagħad nixtieq ngħid li jiena stess jiena vera sodisfatt bil-forniment tal-pakketti meta tħalt ġol appartament il-ġdid tiegħi ordnajt uh, ta' Pit żewġ metri bi 3 metri mill-Ġermanja u ħallast għal 8 euro għal forniment. Żewġ metri bi 3 metri. ċarra kompletament differenti minn żewġ kilogramma. So, we would like to ask for more transparency Għalek qed nitolbu għal iktar trasparenza jiena ma nixtieqx eh, li nibdew nirregolaw il-prezzijiet iva, imma nixtieq nkun naf jiena kif qed jiġu kalkolati dawn il-prezzijiet dwar id-direttiva fuq eh, l-obbligazzjonijiet ta' servizzi universali, jiena ma sibx li intkom għawnek dol parlament intkom lessi li terġaw tiftħuwa din id-direttiva imma naqbel maqom se jkun hemm bżonn li namlu hekk peress li kif eh, kollha nafu il-numru ta' itri verazzjon os bi 15-20% fis-sena imma il-ġimgħa l-oħra kellna laqa mal- ma' servizzi nazzjonali tal-posta u ma konu ferħer għana l-futur u ma għalu li dawk il-pakketti li issa tjedu post li eh, litri u għet eh, ipattu għat naqis eh, fl-litri u servizzi tana tal-fornament tal-pakketti u ma diġa ħadmu tajjeb għalek iva nis il-mentaw dwar inuqqas ta' trasparenza e, meta jkun hemm intraċċar u issa nista' ngħidilkom li fil-maġġoranza tal-istati membri diġa' għandna sistema ta' intraċċar tal-parketti u din hija sistema li tippermetti tippermetti lna nifmu fejn din dawn il-pakketti u fejn għandhom ikunu għalhekk. Jiena ferm grat ukoll għal din sitwazzjoni. Jiena mhux qed nagħti tort lis servizzi eh, tal-posta qed ngħid li minkejja diffikultajiet qed jagħmlu xogħol tajjeb. Um, about um, sharing economy dwar eh, l-ekonomija, regolamenti. Iva, em, din il-mistoqsija u xi kultant l-aħjar regolament ikun li ma jkollniex regolament, ġifiri jekk ma jkunx hemm bżonn għal regolament mela m'għandniex għalfejn nintervjenu imma jekk aħna sensibu li hemm xi problemi ġeneralizzati mela ħajkonna nintervjenu. Aħna għandna bżonn li L-internet jibqa' miftuħ ukoll għall-innovazzjoni. Bir-regolamentazzjoni żejda faċilment nistgħu noqtlu l-innovazzjoni u rridu għalhekk noqogħdu vera attenti jekk ħanibdew nirregolaw mela irrid ikun hemm ħtieġa sabiex nagħmlu hekk dwar ir-roaming iva kulħadd jaff eh, xin l-opinjoni tijaj fuq dawk eh, il-mizati tar-roaming u ħajkolli r-repeti li kullħat irrit iżom mal-wedit tiegħu waqt l-aħħar kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew il-partiti kollha wedu li dawn il charges dawn il-miżati se jitnaħħew U issa wasal iż-żmien uh, sa biex isirek, uh, ġifieri wasal iż-żmien li uh, Nabi tajab dak li wedna l-elettoratu kif tafu din il-proposta li tresqet mill-presidenza Latvjana kienet proposta tajba iġifiri irnexxilna nibdew bi trialogi bi negozjati bejn il-parlamenti Ewropej, il kummissjoni u l-Istati membri imma dwar it-naħħija tal-mizati tal-roaming is-sitwazzjoni mhux ideali. Ħamsa plus ħamsa. Ħamsa mhux xi ħaġa eċċettabbli aħna wedna li ha neħħu dawn l-nizati. U semmi ikollna nagħmlu dan. Grazzi. I think we should appreciation to Commissioner answer for his time this afternoon. Rridu aħna nuru rapprezzament għana l kummissarju Ansep għal-ħin li ħasa biex jiltaqa' għamana warna f f'sinar. So, and I, I'll, I'm ready to be here once again, if you will. Jekk t tistidnuni jena lest eh, li eh, nerġa' niġi hawnhekk. Iva tajt il-President naħseb se nagħmlu hekk eh, minnu fih il-Kummissarju mux mhux il-ġimgħa li il-President tajt le mhux il-ġimgħa li jmiss imma daqt. Issa se nagħdu għall-punt li jmiss tana fuq il-budget u rapporter hija ta' hawnhekk. Naf li ħajkon skambju ta' opinjonijiet, għalhekk nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li sul Fernandez għanna il-Sinjor Garax Bilex eh, u kol mill-Limko min jishtiq jintervjeni l-ewel għandek preferenza sur Fernandez u bitjie Merci Madame la Présidente Grazie ħafna Presidenti ma sanet nitkellem fil-qosor ħafna Il-linji gwida tal-Baċi tal-Parlament Ewropo diġa ġew adottati ġew adottati mill-plenarja. Jina minix espert fis suġġett tal-komitat ta' komunat t-niġi hawnhekk biex nisma biex nara li muwa l-prioritajiet ta'kom li għanna bżon ninkludu fil-budget tal-2016. Il-prioritajiet aħna eh, tajnijom l-isem ta' 3E eh, eh, ma ġifiri bil-Inglis, Entrepreneurship, Enterprises u kif ukoll l-impjiegi. U għanna bżon illi konna viżjoni partikolari speċifika fuq il-programmi illi jikontribwixxu lejn dan lan. Iġifiri, programmi bħal Erasmus Plus, Horizon 2020, l-inizjattivi favur l-impjegi fost iż-żgħażagħ, dawn huma il-prioritajiet tagħna. U hemm bżonn inżommu dejjem moħħna is-solidarjetà interna, il-fondi ta' koeżjoni, solidarjetà esterna. Ma nistgħux ninsow dak li qed jiġri madwarna fl-Ewropa u r-rwol illi hemm bżonn ikun tagħna ġifiri solidarita esterna fejn għanna l-assistenza per eżempju umanitarja. Umbat is-sigurtà li hija marbuta ovvjament ma' dawn iż-żewġ prioritajiet din nitkellmu fuq il-prinċipju. Iġifieri kwistjoni ta' ħlasijiet li kellna se jispiċċaw fl-2015 u l-Kunsill mod partikolari se jirrispetta dan il-kompromess. Issa, Fil-qafas ta' din dan il-komitat nixtieq nitkellem fuq il-kalendarju 27 ta' Mejju huwa previst li il-Komissjoni tippreżenta l-abbozz ta' budget hemm xi ħaġa importanti għal komitatu u għal kumitat tagħkom l-azzjonijiet ta' plestija u il-proġetti pilota. L-4 ta' Ġunju hija l-iskadenza tal-preżentazzjoni għal proġetti pilota il-ġodda kif ukoll azzjonijiet ta' tlestija mbagħad wara fi 17 ta' ġunju għandna l-adozzjoni tal-opinjonijiet it-3 ta' settembru l-iskadenza A l-emendi baċitarji u mbagħad f'nofs ta' settembru l-iskadenza tal-adozzjoni ta' dawn eh, l-emendi għal riżoluzzjoni f'Ottubru 28, 29 u 30 ta' settembru se nivvotaw fuq il-budget mbagħad 12 u 13 il-votazzjoni mbagħad 28 ta' Ottubru il-votazzjoni fil-plenarja. U mbagħad il-konċiljazzjoni li jkun hemm fid-29 ta' Ottubru u 18 ta' Novembru. Ninsisti fuq il-kwistjoni ta' proġetti pilota hemm tlieta attwalment minn dawn il-proġetti pilota, azzjoni ta' tlestija u żewġ proġetti pilota. Għana proġett pilota ġdid li qed jiġi implementat din is-sena bħala programm issa. Li x x'aqsam ma' dan il-komitat għandna il-programm ta' azzjoni għad-dwana u eh, din is-sena kien hemm iż-żieda meta imqabla mal-baġġet tal-2014 u fuq il-programmazzjoni tal-qafas finanzjarju l-MFF li huwa prevista l 2016 hemm ukoll żieda imma dan u dak li għandna fl-MFF għax kifat il-budget tal-Komissjoni se jkun presentat il-27 ta' Mejju. Issa, fuq il-programm għal konsumaturi dan jaqa' taħt il-heading 3 u dan il-programm ukoll kellu żieda fl-2015 meta mqabbel mal-2014 żieda ta' e, xejn ta' 0.6 miljun ta' euro huwa għal 2017 u kol hemm previst żieda fil-qafas tal-MFF. Jina ġejt hawnhekk kif kifat biex nagħti dan it-tarif biex nisma' u nkun naf l-mumma l-prioritajiet ta'kom u jekk eh, polċu ta' kollu il-komitat eh, jitlob ikonna bżon mux baċet ta' sena imma ta' ferm iktar imma kif fu dan il-baċet huwa limitat għal xi wieħed fil-mija ta' GNI u għalek għanna dawn ir-restrizzjonijiet. Għanna wkoll il- l-MFF pala limitazzjoni u lek dan huwa tarif illi xtaqt naqsam mako u ovvjament nixtieq inkun naf biex namlu l-aħjar budget possibli li muma e dubi tassib tagħkom. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Vera pjaċir li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 Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna Sir Fernandez li jatawek u informajtna fuq l-iktar punti importanti li aħna nafu dwarhom minħabba illi kif qed naħna fl-aħħar sessjoni plenarja votajna propri dwar dawn il-punti ewlenin u tkellimna wkoll fuq l-istrutturi tal-proposta. Iżda jekk tippermettu li nixtieq ngħid xi ħaġa fuq din l-istruttura. Bħala membru tal-Kumitat ta' Limko, jiena qed nara li għandna xi ħaġa nieqsa f'din l-istruttura. Jiġifieri issu intern qed nara li aħna qegħdin nifukaw biss fuq pjanijiet ta' investiment u dan isu l-unika ħaġa li għandkom f'moħħkom. Iżda nixtieq illi ma tinsewx ċertu punti importanti. Illi jridu jevitaw li l-Unjoni Ewropea fil-fatt titwaqqaf milli tikber aħna nabżon bżonn li niżviluppaw bisħieħ is-suq intern ħalli l-Ewropa tkun tista' tibqa' tikber potenzjalment. Dira xi ħaġa importanti ħafna lina wara l-kumitat tagħna, apparti minn hekk anka minħabba l-fatt li s-suq intern fih nifsu huwa importanti u għalhekk aħna naħsbu li dan huwa assam politiku interessanti importanti ħafna lina l u hekk għandha tibqa' lil ħaġa. Iżda sabiex naslu hemmhekk hemm bżonn li aħna ikollna suq intern integrat iktar b'saħħtu. U dan is-suq intern issar ikun implementat biss ħieħ. Jiena issa nixtieq nitkellem fuq l-affarijiet li għalina huma priorità. Waħda mill-iktar affarijiet importanti għalina hija l-politika tal-protezzjoni tal-konsumatur. Din hija xi ħaġa importanti għall-Unjoni Ewropea kollha aħna nixtiequ ngħidu illi nassumu illi għandna jkollna il-fondi li għandna bżonn għal dawn l-anijiet u naraw illi jkun hemm fil-fondi. Għandna bżonn ta' budget illi jista' jgarantixxi l fiduċja tal-konsumaturi tizdiet, speċjalment fis-suq intern ħalli huma jkun jistgħu jserħu rashom milli l-interessi tagħhom huma mħarsa. Hemm bosta eh, bżonnijiet differenti, hemm bżonnijiet li jkun hemm iktar fondi għal tkabbir intelligenti u sostenibbli u għal ta' iktar opportunitajiet ta' xogħol. Pjerta oħra nixtieq insemmi hija l-Unjoni ta' Dwana l-ġlida kontra il-frodi. F'dan il-qasam aħna nafu illi għanna bżon ta' iktar mezzi u iktar fondi. Għalfejn semmejt il-ġrida kontra il-frodi b'mod speċifiku minħabba li jiena mux ċerta jekk meta nsemmu l-Unjoni ta' Dwana u xed ninkludu wkoll il-ġlida kontra il-frodi. il ġlida kontra il frodi il frodi U hemm bżonn illi nifinanzjaw xi ħaġa oħra il-forum tas-suq waħdini wkoll. Hemm priorità oħra li xtaqt insemmi, pjattaforma oħra. L-ODR, il-pjattaforma ta' riżoluzzjoni ta' diskwit, diskwit online. Strument disponibbli b'bosta lingwi differenti illi huwa maħsub illi wieħed ikun jista' jkollu l-opportunità li jsolvi id-diskwit mod alternattiv. Jekk pereżempju jkun hemm xi problemi bil-xiri ta' ċertu servizzi fis-suq intern, aħna nistgħu nevitaw ċertu problemi ewlenin. Fil-bidu ta' Mejju dan din il-proposta tkun diskussa u naturalment aħna mbagħad ħana diskutu iktar fid-dettall u jkollna skambju dwar dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. thank you to our uh, rapport. Grazzi ħafna l-rapporter. Issa, hemm xi shadows jew koordinaturi li jixtiequ dan ieħor Dan. Grazzi, President. Senżon fil-qosor. Mela fuq il- um, prinċipju tal-budget l-opinjoni tibqa l-istess, aħna mux għanna poġu xie um, zida fil-infiq jew xie proġetti fil-loda ġodda jessa, kem ma jkunx hemm eh, ħtieġa bil-provi li jkunu hemmhekk l ewwel qabel kollox imbagħad eh, punti ieħor li fejn nistgħu naraw li eh, ikun hemm iktar frankar tal-flus. Aħna se nistudjaw il-proġetti polata u jekk hemm xi ħaġa li għandna bżonn nista' nappoġġawhom imma qed ukoll nistudjaw possibiltajiet ta' tnaqqis ieħor għal-kjarifika il-budget jatem jekk ma tużax il-flus un-battet il-fuħ ġifiret nitkelmu dwar flus jatem mekk kaħna ma namlu xejn għassu uniku ħanit il-fuħ jiena ma fimtux dan sa sena l-oħra E, kerifika m'ħafna ħafna flus li jesemmek jekk is intern ma' jitlabx għal dan il-flus ma mela ħaj intilab e, ħaterġa t-intervjeni Iva nista nifmu dan imma jekk kull kumitat ieħor ma jitlabx għal dan il-flus mbagħad il-flus ma jintefa'x, mbagħad eventwalment il-flus mhux ħaj imma dan il-flusa jispiċa eh, imur ximkien ieħor mbass mhux tkun tista' tagħmel affarijiet innovattivi. Ġifieri nista' nifhem il-punt tiegħek jiġifieri jekk ma tixtieqx li kollok proġett pilota tajjeb wis imma f'dan il ta' se fuq opportunità jekk ma nieħdux ir-responsabilità moċari ġifiri sabiex nagħmlu xi ħaġa li huwa fl-interess kollettiv tagħna. Good, good, good. <laughs> I'm glad to hear it. Okay. Il-kellim tkellem imma mux fuq il-mikrofonu, xatiħor. Thank you, Chair. Grazzi President, eh, xtaqt eh, nilqa l-proposti ta' Sur Fernandez. Il-rapporter eh, naqbel maħħaw kol u fil-kumitat tagħna rridu narfu li il rapporter fuq il-kumitat budget jisaq fuq l impjik l-intraprenditorija u l-intraprenditorjat u meta il rapporter għal budget ġenerali konforma mal prioritajiet eh, najt li vera nilqa dan il-fat u nixtieq ukoll nisħaq fuq il-bżonn tal-proġetti pilota u azzjonijiet eh, tatija kif diġa smajna inti fakkartna dwar l-inklużjoni fuq il-budget tagħna dwar li ħagġu l-SMEs fuq id-drittijiet, dan huwa eżempju tajjeb ġifir fejn nistaw nagħmlu differenza. Kien nitkellmu dwar proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejja, mhux qed nitkellmu dwar ammonti kbar ta' flus, imma qed nitkellmu dwar budget żgħar fejn nistaw nagħmlu differenza. Ovvjament, kif qal is-Sur Fernandej, Iva għanna sal-4 ta' ġunju sabiex nresqu proposti għall-2016 fuq dan il-qasam. Imma nixtieq ngħid eh, minissa li aħna m'għandniex ninsew li nresqu proposti fuq eh, dan il-qasam ta' konsumaturi, il-ħarsin tal-konsumaturi, drittijiet tal-konsumaturi. Għanna nisqu fuq dan il-punt u għalija dinat tkun prerta għal l-2016. Grazzi ħafna. Thank you for that Grazzi ħafna għal dik il-kontribuzzjoni. Hemm xi ħaddieħor li jixtieq jintervjeni qed nħares madwari f'din l-awla kummissjoni. Le? Ġejt mitluba li nsaqsi din mistoqsija Rapporters, intkom għandkom xi eh, kummenti ħarija sur Fernandez. Oui, je veux Iva, nixtieq nirringrazzja għal klim ġentili minn naħa tal-kollegi. Nixtieq eh, ovvjament nenfasizza l-importanza ta' xogħol minn naħa tal-rapporter, xogħol diġà qed javanza sew. Irridu dejjem niftakru illi il-budget tal-Unjoni Ewropea mhux tal-Parlament ovvjament għax huwa imma il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa ta' 1% tal-GNI. 1% li wieħed tu ieħor eh, tal-GDP. Fl-Istati Uniti huwa ta' 20%. E, ġifiri, 94% tal-budget huwa għall-investiment aħna għandna biss 6% għal funzjonament amministrattiv. Dan huwa budget illi għandu valur miżjud fejn bosta stati membri jirrappreżentaw anke 50% ta' l-investiment pubbliku. U ovvjament dan huwa budget fejn nixtiequ illi il-flus jiġu eh, użati so. Għana dejjem defendejna din il-pozizjoni. Hemm bżonn illi kulħadd ikun jaf illi minkejja l-Unjoni Ewropea issa mamula minn 28 stat membru il u għanda kompetenzi ġodda il-budget baqa 1% tal-GDP Il-budget jista' jajna biex navanza per eh, jiena wkoll rapporter tal-plan Juncker u wieħed mill u huwa tisħiħ tas-suq intern. Jekk nitkellmu fuq l-investiment għall-aġenda Digitali dik tal-enerġija, ovvjament dan it-tisħiħ din l-armonizzazzjoni hija importanti ħafna. E, naqbel ukoll mal-prioritajiet tal-ħarsin tal-konsumatur għax dan huwa marbut ma' tisħiħ tas suq intern aħna qegħdin sitt miljuni 600 miljun konsumatur potenzjali. U anki l-laqda ta' dwani, per eżempju, kol ta' 15% pala tħul, imma importanti kol pala parti mill-budget dan huwa tħul importanti għal budget u l-każijiet ta' frodi u l-ġlieda kontra l-każijiet ta' frodi hemm bżonn tkun priorità. Il-possibilità li noħolqu pjattaformi biex insolvu kull disgwid jew konflitt l-beneficju tal-konsumatur dan l-istadju ma nistawx najdu li mu l-valuri l-ammonti, ċifra dak li għat qabel meta tkun qed nitkellem fuq il-programm ta' azzjoni għad servizzi ta' dwana previst ta' 71.8 miljun euro u taħt il-heading 3 il-programm tal-konsumaturi previst 25.9 miljun euro. Issa jiddependi wkoll mill-Kummissjoni u tara kif l-affarijiet tista' topra dawn iż-żewġ proġetti plota kif ukoll l-azzjoni ta' tlestija li hija għaddejja grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom tal-għajnuna tagħkom, tat-tarif li tajtuni, tal-prioritajiet illi ukoll huma tiegħi li qed niddefendi fir-rapport tiegħi. U nemmen illi se nerġaw Eh, nintaqaw u jekk ma eh, nintaqawx hawnhekk f'kumitat fizikament żgur permezz tal-opinjonijiet tagħkom se nkunu nistgħu nkunu f'kuntatt. Anki bit-tess u l-emendi li se adottaw. Grazzi. Thank you, Mr. Fernandez, for being with us in, in our committee this afternoon. If I just uh, highlight... Grazie ħafna, mela l-iskadenza biex tibat l-abbozz tal-opinjoni l-traduzzjoni 24 ta' april għall-abbozz tal-opinjoni tal-Lemko 6-7 ta' Mejju l-data tal-iskadenza għall mendi 12 ta' Mejju mbagħad l-4 ta' Ġunju eh, l-aħħar Skadenza mbagħad il-proġetti pilota mbagħad il aħħar skadenza li hija 17 ta' għasja għafna surfen Sur Fernandez ħinti ħin tiegħek u kolli wkoll ir-rapporter. Issa se ngħaddu minnu fih għall-aħħar punt tagħna fuq l agenda jiġifieri eh, il rapport fuq il-, -rapport, il kummerċ eh, fuq il-prodotti. To uh, give the floor to our rapporteur. Tal-foki. Naddi l-mikrofonu lill rapporteur Grazie ħafna. Nishti uh, nirringrazzja l-kollegi, shadows u tal-li huma zammu mal-kalendarju tagħna li kien hemm ħafna pressjonijiet. Nixtieq nirringrazzjakom jiena ħerqan li nilħaw kompromess fil-Ġunju nixtieq nirringrazzja l-koordinaturi u ċerta l-imkow għall-isforzi tagħhom sabiex eh, jaċċettaw il-kalendari. Jiena nixtieq nibda l-prezentazzjoni tiegħi bi kummenti personali, oġġettivi nixtieq ngħid li wara laqat li kiena kelli ma' rappreżentati tal-Greenlanding u l-Parlament Danis, eh, NGOs differenti u bil-Komissjoni jiena nemmen li il-kaċċa mill-linwit u komunitajiet oħrajn li kunet tal-post ma jkawżawx dannu l foki L-inwit e, e, jamlu l-kaċċa għaxxu għal-mod kif e, jisosnu il-familji tagħhom u l-komunitajiet kbar il-ħajja tagħhom vera sempliċi li kellu kol u modesti l-om jamlu dan għal iktar minn mit sena bħala parti mit tradizjoni l kulturali u huma jħarsu il-benessir tal annemali Mux kwistjoni li forsi ħajkaxu il-foki żgħar. U lanta din il-proposta legislativa, dana mux rapport tekniku biss, istaw taraw li Eh, dan għandu pis politiku u kol sabiex eh, nimplementaw u rakkomandazzjonijiet ta' WTO li ħarġu l-aħar fl-aħar fl-ulju li għadda ġifiri skont rakkomandazzjoni tal 2017 dwar il-kummerċ fil-prodotti tal-foki u dan joħloq ukoll bażi legali sabiex nġibu l-regolament 727 mill-2010 b'konformita mal dawn sentenzi. Il-Kummissjoni resqet proposta b'konformità mal-sentenzi li ħarġu mill-WTO u l-rekomendazzjonijiet e kif diġa prezentajna jiena nilqa' proposta tal-Kummissjoni li qed tisħaq fuq eh, eh, din il-leġislazzjoni u li nikonformaw ma' regolamenti u leġislazzjoni u sentenzi ta' WTO jivera nilqa l-Komissjoni għal kooperazzjoni u dialogu u jena nixtieq ngħid ukoll li l-proposta ġiet minnaħa tal-Komissjoni bi ftit U ma sarriċ valutazzjoni ta' impatt tal-regolament bażiku u l-għammem xi rapporti fuq l-implementazzjoni kif hemm f'artiklu seba tal-leġislazzjoni attwali. Jekk intom uqdim majnejna li il-lan tal-regolament il-ġdid huwa li nimplementaw il- rekomendazzjonijiet u sentenzi ta' WTO dwar ir regolament bażiku tal-2009 fuq il-kummerċ u dawn prodotti tal-foki jena naqbel ma' tneħħija tal-eċezzjoni MRM u nixin kun nafu nisma l-opinjoni ta' shadows f'dan ir-rigward kif ukoll nixin insaqsi l-Kummissjoni jekk eċezzjoni ġdida li tista' tkun possibbli u forsi jekk ħajkun hemm interferenza fil-sentenza ta' WTO. Dwar l-eċezzjoni IT jiena nilqa l-proposta tal-Komissjoni u nikkonsidra b'mod partikolari dritt li jgħixu Eh, fuq dawn il-mezzi l-inwit u eh, komunitajiet oħrajn indiġeni. U nixtieq nerġa' intenni hawnhekk li l-kaċċa tal-foki tagħmel parti mal-kultura u l-identità tagħhom u eh, dan qed jagħmel kontribuzzjoni wkoll u li nagħtu wkoll il-likel u dħul lill-ħajja tagħhom u sabiex il-komunità tibqa' tgħix u qed ħarsu l-eżistenza tradizzjonali tal-komunità kif ukoll il-wirt kulturali tal-bartering, ġifieri skambri ta' prodotti. U um, flimkien ma' servizzi eh, irnexxielna nelbu l-inkonsistenza li hemm bejn artiklu 35 u 31 li hemm fil-test oriġinali tal-proposta tal komissjoni Jiena nixtieq eh, ngħid li l-Kummissjoni sa eh, tal-dotta l-atti delegati sa biex jiġi limitati l-umant ta' prodotti tal-foki fuq is-suq biss meta jkun hemm il-provi li qed jindikaw li n-numru ta' foki keċija li numru ta' prodotti li qed jispoġġew fuq is-suq qed uraw li din il-kaċċa saret għal finijiet kummerċjali. Jiena naħseb li rridu nkunu konxi dwar il-fatt li vera diffiċli u forsi qed nkunu daqsxejn qed naħolmu hawnhekk iġifieri jekk nitkellmu dwar il-bidla li hemm bejn il-kaċċa lejn raġunijiet kummerċjali u jista' jkun hemm diffikultajiet ukoll għal kanadiżi u l-interpretazzjoni tista' tkun bħala diskriminazzjoni għalhekk jien qed nikkonsidra flimkien mal-biftejjem mal-kollegi tiegħi u xadaw sabiex infasslu dan il-paragrafu bimod sabiex nisqu li l-kaċċa trid tsir Eh, bi um, konsiderazzjoni għal benessri tal-animali. Nixtieq nisaw kelli l-artiklu li l-ġit li qed jiġu propost dwar ħamsa ġifier dwar ġit din jiġu informati dwar il-prodotti tal-foki li qed jitpoġġew fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea ġejjin mill-komunità tal-Inwits kif ukoll komunitajiet oħrajn indiġidi li jkunu legali. Dan huwa vera importanti. Kampanji ta' tqajjim tal-kuxjenza jridu jinformaw il-pubbliku dwar dan il-puntu dan jista' jsir taħt għand tnejn tal-regolament fuq il-programmi tal-konsumaturi dak li qed nipproponu mhux kampanja għatqajjim tal-kuxjenza tal-prodotti tal-foki imma sabiex il-nies ikunu jafu li dak li qed jikkunsidraw li jixxu jixxu mhux prodott illegali. Se nara il-preżentazzjoni tiegħi billi ngħid li ir-raġunament l-għala emendajna u jew nixxuna emendaw artiklu seba' għax li il-proċess tar-rapporti ma kienx trasparenti biżet u ma konforma jaqax mal-kriterji li hemm fl-artiklu 7 tal-leġislazzjoni attwali. Jiena nikkonsidra li dwar ir-rapport tagħha li l-Kummissjoni għandha tevalwa mod partikolari l-impatti fuq il- l-interessi fundamentali soċjali tal-inwit u eh, komunitajiet oħrajn indiġeni inkluż id-dritt li kollhom eh, ikel tkul sabiex jappoġġaw il-ħajja u l-għajxin sostenibli tal-komunità l-aħħar imma mhux l-inqas jiena nixtieq nitlob lill-kollegi, jiġifieri shadows kif ukoll kollegi oħrajn li huma interessati f'din il-kwistjoni sabiex eh, jaqblu mal-proposti tiegħi u sabiex ukoll jaqsmu magħna il-proposti tagħhom. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi ħafna Sur Buzoj. Issa nistgħu nisimgħu li Shadow Reporters l-ewwel Shadow Reporter. Ija Krista Xaldu Moza mis soċessi Demokratiċi. Grazzi ħafna Sinjor Presidenti kif għedtilkom. L-ewwel ħan nitkellem bid-Danis u d-darba kan għamen. Grazzi jiena nixtieq nibda billi ngħid li meta aħna konna qegħdin naħdmu fuq din il-projbizzjoni tal-prodotti tal-proibizzjoni tal-importazzjoni u esportazzjoni tal-prodotti tal-foki jiena kont Il-rapporter fissam mis-soċessi demokratiċi dwar dan il-sujġett u bħal dakin zmin jiena għadni naħseb illi hija idea tajba illi nkomplu nimponu din il-proibizzjoni dwar din il-kaċċa tal-foki u din kienet il-motivazzjoni ewlenija għalija il-proibizzjoni tal-kaċċa għal ħrif tal-dawn il-foki li kienu għadin ikunu kaċċa b'mod krudili. Iżda għajja niftakru aħna xedin għawek sabiex namlu l-lum. Kif għal il-rapporter aħna din niprofaw nanalizzaw kif l-aħjar nistaw aħna eh, nihdu s-sib id-deċizjoni tal-WTO fl-istess ħin rridu nihdu s-sib dak li aħna introduċina fit-terminu leġislattiv ġviri din l-eċċezzjoni tal-Inuit. U xtaqt ngħid xi ftit kliem anke dwar dan. Bħar rapporter jiena naħseb li huwa importanti li nisqu fuq il-fatt illi din miex tagħti lok għal-kambju, aħna qegħdin naraw il-mota kif ħanfasslu fasslu il deċiżjoni da' WTO edat tqis il-fatt li l inwit u n-nies indiġeni oħrajn għandhom ikollhom l-opportunità illi jgħixu b'dawn bil-kaċċa. Jina mux jinbis et nejtek, issa il-fat li dan huwa sostenibli, e kif qed jgħid WWF, Li hija xi ħaġa wkoll li qalu il-Greenpeace huma jaqblu wkoll dwar il-mod li il-kaċċa kif tissir mill-inwit hija sostenibbli. U tilħaq ukoll rekwiżiti tal-welfare tal-annimali. Jiena naħseb illi fit-tweġiba tal-Parlament Ewropew aħna rridu nagħtu kamp ta' applikazzjoni tajjeb għal eċċezzjonijiet ta' l-inwit. U rridu naraw li għandu jkun possibbli mill-inwit sabiex eh, jiexu din eh, tip ta' kaċċa. Issa li għaddan kollu aħna nishtu nappoġġaw l-emendi li rapporter ressa Nixtieq ukoll forsi nbiddel il krim ta' rapporter aħna qed ngħidu li hemm ċertu problemi hawnhekk u jista' jkun li rridu nirranġaw l-affarijiet iżda l-element ewlieni huwa li rridu niżguraw li aħna għanna eċċezzjoni deċenti għall-inwit illi hija impoġġija f'qafas tajjeb u jiena ħarressa emenda illi ħed ħares fid-detta li l fat li meta il- kaċċa tal-foki tkun ġustifikata. Aħna din nippruvaw nfassu dan kollu b'mod aħjar. Naturalment hemm ċertu sfidi jekk aħna ħanħelsu minn din il-problem f'ċerti partijiet ta' Ewropa jagħmel sens illi aħna naħdmu fuq l-eċċezzjonijiet ħalli dejjem aħna jkollna d-deċiżjoni tal-WTO iżda fl-istess ħin irridu nqisu wkoll il-parti tal-Baltiku fejn ir-riżorsi maritmi jridu jitqiesu. Ġifieri dun nħarsu mill-qrib li kif dan l-affarijiet din jaħdmu ħaġa oħra hija li jiena nappoġġa bisħieħ ir-rekwiżit li l-Kummissjoni ħat tagħmel evalwazzjoni tal-impatt u dan kollu ħan analizzaw iktar quddiem. Ħaġa oħra nixtieq ngħid hija li aħna naqblu perfettament mal-fatt illi aħna f'kampjoni ta' informazzjoni rridu nispjegaw illi dil-ġilda tal-fok hija xi ħaġa li qed timxi skont timmexwa skont ir-regolamenti Ewropej. Ningrazzi ħafna r-rapporter ta' ħidma tiegħu nittama nkunu nistgħu noħorġu bi prodott illi jżomm ma' data skadenza illi aħna għandna stabbilita. Grazzi ħafna issa. Xedaw rapporter fisem li l-ICR. Iva, grazzi ħafna grazzi l-rapporter u kol tal-li inkludejtu din kwestjoni ħabba li naħseb li kwestjoni diffiċli ħafna. Periodu ta' żmien qasir għandna u hekk u naħseb il-proposti tagħkom din qisu ħafna mill-kwistjonijiet li għandna nqisu mill-perspettiva tal-grupp hija illi aħna rridu nżommu ma' regoli ta' WTO, din mhix importanti bissarina għalina, issa importanti għal kull kwistjoni kummerċjali. Dan kollu ħa jinformu kol pozizjoni tagħna. Dak għandu xieqsam l-affarijiet speċifiċi jiena qed illi neħejna il test tal-Kummissjoni illi it-tgħid illi m'hemmx metodu ta' til ta' kaċċa li huwa li mhuwiex krudili, jiena naqbel mal-Kummissjoni ma naħsibx li hemm metodu ta' taqtil illi huwa disponibbli il mhuwiex krudili. Dan kien diġà ntqal fis-sena 2007 meta konna qed niddiskutu dan ir-regolament u jiena naħseb illi il-ftehim illi intlaħaq fuq il-livell Ewropew huwa li m'għandniex metodu li mhuwiex krudili fl-Unjoni Ewropea ġifieri għandna ċertu affarijiet illi din ħazmu saf termini ta' l-eċezzjonijiet, aħna naċċettaw l-eżenzjoni u aħna s-soltu irridu dejjem naraw li dawn il-linwit ikunu jistgħu jisibu mod ta' kif jistgħu jkomplu jaqalaw il-ħobża ta' kuljum. Issa fuq il-reċezzjoni ta' rizorsi marittimi naħseb li din hija xi ħaġa daqsxejn diffiċli minħabba li dan kien parti mill-kompromess. Għalfejn li minħabba fih fil-fatt aħna introduċejna l-proibizzjoni. Ista regola ta' WTO hija ċara fuq dan aħna din ngħidu rridu neħilsu minn din l-eċċezzjoni. l mistoqsija tiegħi rapporter u l-shadows hija Hemm xi mod ta' kif aħna nista' jkollna daqsxejn iktar flessibilità. Rridu naraw jekk hemmx possibilità għal iktar flessibilità. Punt ieħor li huwa iktar mistoqsija lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kif ħatara timplementa id drittijiet tagħha u l-obbligi tagħha ħalli naraw li dan mhux ħajkun qiegħed jintuża jiena smajt minn numru ta' eh, esperti li hemm ċertu problemi allura xtaqt inkun naf kif tistgħu s sib dan kollu. Ma ġenerali aħna nappoġġaw dan kollu li jgħat ikun propost mill kampanja ta' informazzjoni naħseb li huwa importanti li aħna niskuraw li l-prodotti tal-foki li għedin ikun introdotti għandhom ikunu konformi. Jiena qed nistana bil-ħarqa li kolli l-opportunità nitkellem ma' Shadow Reporters iktar fid-dettall. Grazzi ħafna lis-Sur Dalton. Issa ix rapporter Reporter minnata liberali. Grazzi, Iva, grazzi lir-rapporter. Ta' bot ta' rapporta tajjeb ħafna. U grazzi li rapporter u kol ta' xol tajab ħafna illi sar u jina tqajt ma' delegazzjoni ta' Greenland. Reporter jgħat jitlob għal abbot aħjar naħseb li internaxxilek issib bilanċ tajjeb illi jgħat jinkludi l-mod ta' kif aħna nistgħu ninkludu il-regoli ta' WTO u fl-istess naraw li nirrispettaw l-eċċezzjonijiet l-inwet. Iżda inti tlabt ukoll l-opinjoni tagħna fuq l-eċċezzjoni għall-MRM, ma naħsibx li dan huwa kupert fl-abbozz, nixtieq li dan intom tgħidu ħdaqxejn iktar b'mod ċar u naf illi dan għandu xieqsam u koll ma' negozjati mal-Kommissjoni, nixtieq insaqsi u koll dwar l-MRM dan għandu jitneħħa kompletament jew għandu jitħalla hekk. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa daqsxejn stramba. U mhijiex morali laqqas jekk aħna nispiċċaw fi sitwazzjoni fej nistgħu nikkaċċjaw foka fis-Baħar Baltiku iżda mbagħad rridu naraw li din il-fokka tkun tittintrema minħabba li nkunu bizna il-kwota tal-bit tal-ħut li huma permessi. Nasab li dinja daqxie ta' kontradizzjoni, t nara iżda li l għana mija xaħġa illi kienet inkluża wkoll fil-kumitat intaw jina nixtieq illi aħna wkoll hawnhekk f'dan il-kumitat diskutu l-eċċezzjoni tal-MRM. Kifettilkom, jiena naħseb li r-rapport fuq l-eċċezzjoni tal inwit huwa rapport tajb ħafna u naqbel ma l-opinjoni tar-rapporter dwar il-kultura ta' l Unishti U nixtieq ukoll li nappoġġa dak li intiet fir-rapport dwar talba tal-informazzjoni pubblika u di mandiġ taqsam ma tib ta' pubbliċità. Aħna rridu eh, nevitaw nuqqas ta' ftejim għal daw kolla li għed jazbu illi eh, l-inwits il-kaċċa l-inwizzija projbita. U naħseb illi dan għandu jkun lan tar-rapportana neħu gost li rapportar tgħid li l-Kummissjoni obbligata li tħares li l-impatt tal-evalwazzjoni. Nittama illi kollha aħna konxi tal-influenza illi il-komunità Inuit għandha speċjalment fi Greenland. U allura naħseb li huwa verament meħtieġ li konna dan l-evalwazzjoni tal-impatt fuq regolament. Aparti minn hekk nixtieq illi nirringrazzja l rapporter għal dan ix-xogħol li għamel u nistenna bil-ħerqa illi ikolli l-opportunità illi naħdem iktar ma' rapporter ma' shadow rapporters. Grazzi, partit tal-ħodor, għanna xedu rapporter, Is-Sur Grazie ħafna, Signora President, malar malar. L-ewwel net biex nipprova nati għafas lil dan id debat biex ma jkunx hemm ambigwità. Jiena kuntent ovvjament bil-fatt il l-kwistjoni tal-benessri tal-annimali ġiet trattata b'mod ċar tajnija valur ċit riflessa fuqa u kif għadna qabel memx metodoloġija tajba biex wieħed eh, joqtol eh, foka. Nishtiq nagħti l-attenzjoni tagħkom biss nixtieq nirringrazzi l-rapporter tax-xogħol illi għamlet illi m'għandniex nużaw il-bidla ta' dan ir-regolament il għax hija biss bażi ta' dak li tgħidilna WTO biex introduċu dibattitu ġdid jew morru lura għal ċerti elementi li jagħmlu parti minn eh, bilanċ eh, f'dan il-Parlament. U għalhekk qed ngħidda kollu għax eh, fil femma tagħna il-WTO qed tressa żewġ mistoqsijiet fuq żewġ derogi, ġifieri l-ewwel il-posizjoni tal-Komissjoni WTO fuq ir-risorsi marittimi memx zon li nżommu eccezzjoni, u lek aħna nappoġġaw fuq dan il-punt il-posizjoni tal komissjoni u fuq il inuits naħseb illi hawnhekk hawn unanimità fuq il-fatt illi ma nistawx Eh, namlu xi ħaġa biex neddu il-ħila ta' dan il-poplu u popoli oħra indiġeni illi ikomplu jgħixu dinja evidenza umanitarja ma jridx ikun hemm dibattitu fuq dan is-suġġett. Imma mill-banda l-oħra kif qed titlob WTO u kif il-Komitat qed jitratta l-affarijiet u fil-rapport hemm bżonn illi insibu bilanċ bejn is-sopravivenza ta' dawn in-nies u l-attività kummerċali. Walek eh, dan huwa punt importanti ħafna imma għalina kifat mill-perspettiva tagħna se nitolbu u e, se nsaqsu l-rapporter biex ir-regolament bħala prinċipju u id-deċiżjoni u l-proposta tal-Kumitat jibqgħu fil-qafas ta' din il-proibizzjoni u deroga waħda biss sopravivenza tal-poplu tal-Inuits. Grazzi. Thank you. Now we pass to the EFDD Marco Zullo. Marco Zullo. Grazie ħafna, Signor President, grazzi li rapporter Jaħna naqblu perfettament mal-fatt li rridu nsaħħu l prohibizjoni fuq il-prodotti illi ġejjin qed jittihdu mill-foki u jiena naħseb li dan huwa kummerċ għabazi tal-moħrija. Moħrija siħal l-mod ta' kif qed iġibu l-materja prima għal dan il-prodotti. Moħrija sħiħa l-mod ta' kif qegħdin jinqatlu dawn il-frieħ tal-foki. Il-mod ta' kif qegħdin inħalluhom in kważi meġurin fuq is-silġ u anka neħulhom il-ġilda ħajjien. Jien din l-imġiba u din l-moħrija ma nittoleraħiex u din hija morja speċjalment minħabba l-fatt li dawn prodotti jintużaw ukoll fil-kummerċ illegali ġifieri qegħdin isostnu mhux biss il-frodi iżda anke kriminalità organizzata. Għalhekk jiena naħseb il l-Parlament u l-Istati Membri kollha rridu jagħmlu kollu li huwa meħtieġ ħalli dawn il-prattiċi kollha jkunu kastigati b'mod stret ħafna, grazzi. That's the end of all the shadow. Grazzi smajna li shadow reporters kolla għanna il-xorti illi għanna ċerta tal-delegazzjoni u li ħajatina debriefing fuq eh, dan il-punt. U rappresentazzjoni tal-laqa interparlamentari li saret fl-ħar ta' Marzu. Aħna eh, għanna dan il-rapport, kena dan il-rapport, it-nejn, ġviħalli fidejk. Grazzi ħafna Ivanka kajja tkellem bid-Danis. Dan is-suġġett huwa suġġett illi kien f'moħħ ħafna tal-membri u wasal ħafna nuqqas ta' ftehim naħseb illi hija xi ħaġa li smajna hawnhekk ukoll ġifieri li dawn il-foki illi qegħdin jinqatlu l-mod u l-moħqrija li qed tintuża sabiex jkunu kkaċċjati. Nista grazzja tal-ettini l-opportunità li natikom briefing tal-laqa li sar fis-26 ta' Marzu hekk. Waħed mill-iktar suġġett importanti ta' dik il-laqa kienet skambju ta' opinjonijiet fuq l-aħħar żviluppi illi kellna fit-tliet pajjiżi nordiċi. Il-proibizzjoni fuq il-prodotti tal-foki IWTO għom Greenland ukoll. U minħabba din il-kwestjoni tal-prodotti tal-foki nixtieq ngħidilkom li Greenland kellha l-appoġġ ukoll tal Faroes illi il regolament tas-sena 2009 dwar il-kummerċ fil-prodotti tal-foki u regolament ta' implementazzjoni tas sena 2010 propju fuq l-istess suġġett kellu effett negattiv ħafna fuq il-komunità tal-Inuit fi Greenland. Il-Parlament ta' Greenland qal li s-suq għal-kummerċ fil-ġilda tal-foki kważi falla l-kollox minkejja l-eċċezzjonijiet illi inataw il-kollegi ta' Greenland fakruna wkoll l kaċċa tal-fuki hija parti importanti mill-kultura ta' Greenland. U parti tradizzjoni tagħhom li tmur lura ħafna snin. Aħna niklu iċ-ċanga u anka il laħam u l-laħam tal-meljan iżda Eh, mhux eh, hija mhix permessa il-kaċċa tal-fuq kien hemm film ukoll li uża l-metodi tradizzjonali tal-kaċċa illi huma metodi li mhumiex taqsek ehm, krudili. Kien hemm ukoll deċiżjoni tas-sena 2014 illi kienet appoġġjata mill-Kanada U kien hemm suġġeriment li Greenland għandu jifoka fuq tliet punti meta jitkellem mal l-imsieħba ta' kooperazzjoni internazzjonali ġifiri jaraw il-mod ta' kif il-fokjet ikunu kaċċjati. Il-tielet ħaġa, it tilet ħaġa kienet rispetta l-inwits, it tilet ħaġa il-fatt li rridu nirrispettaw il-mod ta' kif l-inwits ikunu kanċati fi Greenland. iżda kien hemm taqbila wkoll anke mal-kaċċa fuq il-baleni. Dar affarijiet iridu nżumhom separati. Anke dwar punti oħrajn li għandna fuq l-aġenda, pereżempju kooperazzjoni fl-artiku, il-bidla kontra bidla tal-klima, jiena nista' ngħidilkom li aħna kollha kemm aħna naqblu ma l-imsiba tagħna tal-Artiku tal-Unjoni Ewropea, kolla kemm aħna sibna li rridu nagħmlu xogħol ta' tejja tajjeb. Qabel is-summit u l-parti tal-Artiku tad-dinja kienet l-iktar li kienet milquta ħażin minn dawn kwistjonijiet tal-bidla tal-klima. Jaqfaw grazzi. Grazzi vera prezentazzjoni interessanti. Esther sur Nielsen. Grazzi ħafna. Ħanitkellem fuq il-foki fil-Baltiku u meta għan semmu wkoll l-eċċezzjoni l-oħra li għandha x'taqsam mal-ġestjoni sostenibbli. Jiena kritiku ħafna tal-fatt li l-Kummissjoni ħarset b'mod negattiv lejn dan kollu u Naturalment aħna rridu naraw illi dawn ir-regoli rridu nżommhom bżemm ċertu kwistjoni partikolari fil-Baħar tal-Baltiku. Il-kaċċa tal-foki fil-Baltiku huwa sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu konservazzjoni tal-ispeċi u naraw li jkun hemm il-possibilità li jkun hemm sajt fil-kosta. Aħna għandna popolazzjoni ta' 32,000 u huma kaċċjati fil-Finlandja 500-300 minnhom fl-Svezja. Għanna kważi wis foki grizi dawn edin jeddu xiftit mill istok tal-ħut fil-Baltiku u għanna daqxej ta' zbilanċ fil-istoks u fil-ġestjoni u din ma taqbilx laqqas mal-politika s sajt il-ġdida tagħna. il-fatt li aħna qed inneħu din l-eċezzjoni hija effett ta' regolament fuq il-kaċċa. Aparti minn hekk mhuwiex permess fuq il-livell morali li kaċċjaw annimali bħal dawn il-foki li mbagħad ikunu mormija il-kaċċaturi seri ma jishtiqux illi jagħmlu tip ta' kaċċa bħal din, ġifieri nistgħu nistgħu nsibu soluzzjoni komuni għal din kwistjoni minħabba li dak nixtiequ aħna huwa li jkollna ftehim ta' ġestjoni illi jkun korrett. U meta aħna proponina din il-ħaġa aħna ibbażajnija fuq analiżi legali li tista' tkun appoġġjata fl-Danimarka, Estonja, eccetera. U aħna qegħdin ngħidu illi hemm ċertu possibilità għal flessibilità għal l-Kummissjoni mhix qed tisplojta dan kollu aħna naħsbu illi dan il-ftehim ta' WTO jrid jinżamm. Waħna ma nixtux immorru kontra pożizzjoni ħad il-WTO, ma naqblux mal-proposta tal-Kummissjoni li din l-eċċezzjoni għan-Nordiku għal zona nordika trid titneħħa, l-Kummissjoni laqas ma ġustifika il eh, dan, kollu li għandu xaqsam mal rizorsi naturali, l-eċezzjoni tan nordiku għandha tkun mfassab tal mod illi t-permettilna li aħna levitaw illi il-sajd jew il-kaċċa fuq skala żgħira ma tkunx qed tal kollox. Dan huwa l-każ fl-Iżvezja fil-fatt aħna naħsbu illi l-Kummissjoni nda tagħmel analiżi tal-impatt tal-kaċċa kemm tar-riżorsi tal-ħut kif ukoll tar-riżorsi oħrajn waħna nixtiequ li insegwu dan kollu iżda disbranċ tal-istok jgħat wassal għal fat li animali kienu kacċati u maqtula bat jintremew. Aħna għanna bżon ta' ġestjoni tajba tal-riżorsi maritmi għana għazzin. If anybody, I have the commission here and I think it would be helpful to hear from the commission. Kommissjoni mara. Mela. hemm żewġ rappreżentanti għandna Martin Lucas, Ivan Ead u għandna l-Hans Silsal. Tajjeb wis, it-tnejn hawn. Mela ngħaddi l-kelma lilkom issa. Thank you very much. Grazzi, ħafna sna President għan sna ta' il-kulħadd. Nixtiequ ngħidu kemtejn fuq l-approċ tagħna għall-implementazzjoni tas-sentenza tal-WTO illi ovvjament spratna f'din proposta dan mbagħad nitkellmu fuq l eċessjoni tal-MRM u mbagħad fuq l eċessjoni fuq l-Inuits. U aħna se naqsmu l-preżentazzjoni. Mela, fuq l-approċċ tagħna għal l improvizazzjoni tas-sentenza ta' WTO dan huwa approċċ limitat u dirett li qegħdin nieħdu li neliminaw biss l-inkonsistenza tal-WTO illi sabet il-WTO xejn iktar xejn inqas ġifiri approċ limitat u dirett. Għadana li namluħa tret reġunijiet l-ewwel net. Għanna bżon illi ovvjament nirrispettaw skadenza WTO ħaxa illi tfisser illi se jkollna nirrispettaw l-obbligazzjonijiet tagħna sa Ottubru ta' din is-sena. Hija ibsa din l-iskadenza miex ma nistgħux innegozjawha U jekk l-Unjoni Ewropea tagħti l-idea illi qed tobbliga qed tirrispetta l-obbligi tagħha. U l-implementazzjoni tal-sentenza tal-WTO huwa biss parti minn eżerċizzju għandna bżonn nagħmlu l-affarijiet kif suppost mill-ewwel derba. U nimplementaw is-sentenza tal-WTO. Hemm bżonn għall-ewwel derba nagħmlu kollox kif suppost għax hekk le nispiċċaw quddiem il-WTO u ikonna sentenza oħra, iġifiri kifat ma l id nagħmlu affarijiet kif suppost. Mm, kollegi spjegaw kemm kellna bżonn eh, żmien għal konsultazzjoni mill partit interessati biex niskuraw ruħna li jkollna dan il-bilanċ tajjeb fil-proposta tagħna. U t-tillet raġuni għaliex għandna approċċ limitatu dirett huwa għax dan jiġi mill integrazzjoni fejn għandna l-imsieba kummerċjali li qed jattakk Kaw għanna bżon niddefendu l-laki, umbat l-eċċezzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar stajna meta taraw il-proibizzjoni imma mhux fuq l-esenzjonijiet, fuq l-eċċezzjoni din l-unika ħaġa li hemm bżonn insowu. Biex nagħmlu iktar minn hekk ma nkunux korrenti mal-approċċ tagħna f'Ġinevra illi niddefendu kollox fuq punti fejn kellna suċċess bat naddu għall-azzjoni ma tkunx ħaġa loġika fil sema tagħna. Issa di miex l-ewwel derba l-Unjoni Ewropea qed tieħu approċċ u dirett biex timplementa sentenza ta' WTO anke sentejn ilu meta n-nies attakkaw l-anti-dumping regulation tagħna u il-Parlament ukoll kellu l-istess approċċ għamendejna bid-dispożizzjoni fejn iċ-Ċiniżi kellhom suċċess xejn iktar xejn inqas u anki f'dik l-epoka ma kenniex il-possibilità ma ħsibniex li għanna bżon namlu valutazzjoni tal-impatt għax da jiġi minn proċess legali u eh, kien ċar dak li kellna namlu bażi tal-litigazzjoni. Issa aħna grati ħafna l-rapporter tal-li qed jaqbel ma dan l-approċ għan huwa rifless fl-abbozz rapporti u aħna grati ħafna lilu Naħseb li dan huwa pass importanti ħafna biex inkunu nistgħu nirrispettaw is-sentenz ta' WTO skont l-iskadenza. Issa permettu li kemm tejn fuq ċerti kwistjonijiet li ġew imresqin fuq l-MRM, fl-eċċezzjoni tal-MRM waħda miż-żewġ eċċezzjonijiet li hemm bżonn jiġu indirizzati il-proposta biex nirrevokaw l-eċezzjoni tal-MRM u nproponu li namendaw l-eċezzjoni fuq l-Inuits. Id-differenza li hemm bejn dawn iż-żewġ approċċi tiġi minn sentenza ta' WTO. Il-WTO mentat maħabba l-MRM bir-raġuni stess tal-assistenza tal-eċezzjoni. Il-WTO għalet fid-daw ta' proibizzjoni għabbażi ta' ta' sib fuq benessi tal-annimali ma nistawx nipermettu eċezzjoni għal kaċċa u ma nħallux l-eċezzjoni għal kaċċa oħra ġifiri kaċċa kummerċjali għax il-kaċċa hija mhux taqlieħu żgħira. Da mhux ġifieri mhix m'hemmx objettività biex nippermettu din il-diskriminazzjoni bejn iż-żewġ tipi ta' kaċċa. Issa jekk niġu għal kaċċa tal-inimis, hija differenti kif smajna madwar il-mejda hemm eh, din sopravvivenza dan l-element li huwa għal ġustifikat illi jippermetti din id-diskriminazzjoni. Ma dan huwa punt importanti, waħni xedin ngħidu illi il-kaċċa tal-ġestjoni tal-risorsi marittimi u mhux leġittimi lew ma importanti ħafna għal skopijiet ta' ġestjoni ta' marittimi ma mhux possibbli f'każ ta' proibizzjoni illi nippermettu prodotti illi imbijawhom skont eh, din il-kaċċa u mhux kaċċa oħra li hija sostenibbli ġifieri dan huwa każ ta' diskriminazzjoni għajmet il-WTO aħna rajna xi tip ta' abbozz mill-ġdid biex nippruvaw nbidlu eh, din l-eċezzjoni tal-emorel li eh, neħi din id-diskriminazzjoni u fl-istess u waqt ma timminax il-proibizzjoni hija dilemma li għandna dimna minħabba in-natura stess ta' din it-tip ta' eċezzjoni. Isek te permettili dil kelma lill-kollega lil Hans. Grazie ħafna minna ħatijaj u koll Grazzi ħafna, Signor President, għalli tajt na il-kelma pala rappresentant tal-Kommissjoni nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollox illi jiena ovvjament eh, nappoġġa dak illi għal kollega tiegħi fuq ir-rapport tal-rapporter, hemm bżonn nirringrazzjak sur-rapporter tal-li segwejt l-istess loġika bħalma provajna namlu aħna fil-proposta tagħna jiġifieri illi nipprovaw li leġislazzjoni tkun f'konformità ma' sentenz ta' WTO. Mela, din is-sentenz ta' WTO u se nifoka biss fuq dan l-element ħallitna ċerta flessibilità maċni ta' manuvra eh, ħabba l-eċezzjoni. Dan kienet ċafaċ faċli ġilitna ħafna u zammejna din il-possibilità u nixtiequ nużawa. Għax kif qalu bosta għabinna qabilna għalina dan huwa interess leġittimu għal komunità ta' l-Inuits biex ikunu jistaw jikkaċċjaw il-foki u nirrikonoxxu li dija parti integrali tal-kultura tagħhom tal-identità tagħhom importanti ħafna għas sopravivenza tagħhom u għalek aħna daħanna l lura fil-leġislazzjoni tal-emoti manjera li nħossu illi daj sejġi accettat skont sentenza ta' WTO li rajna. Nasib li importanti għajt jenfasizza din eccezzjoni għanda bżon tkun fattibli tikolla fissira l komunitajiet kollha tal-Inuits. Ikunu fejn ikunu fil-Greenland, fil-Kanada jew xi postiħor. Nilqaw ukoll dak ir-rapporter qal fuq il-liċenzji. U ħass illi wara kollox ta' mus-suppost tkun parti mill-proposta u aħna eh, nappoġġaw il-raġunijiet tiegħu għadu kemm semma issa l puntu huwa jekk se nerġgħu nabbozzaw regolament fuq il-foki biex tkun kompatibli ma' sentenz WTO irridu nevitaw illi pala zbal minna ma nagħtu każ noħolqu xi ħaġa illi fl-aħħar mill laħa tkun ta' diskriminazzjoni u lek irridu nevitaw din diskriminazzjoni u nilqa' dak li qal ir-rapporter fuq dan il-punt. Niqafaw, grazzi ħafna, Signor President. Grazzi lilek jiena Sena dil-kelma l-rapporter biex u jala. Grazzi. Grazzi ħafna, fil-qosor ħafna nishtiq nir-ringrazzja l-kollegi kolla ta' dak li qalu, tal-appoġġ ġenerali. Ovvjament jiena qed nistenna għat-fassil aħjar għal-kontribuzzjonijiet biex il-test ikun ferm iktar ċar mill-ju, nappoġġa il-perspettiva ġenerali illi ma rridux nerġaw niftħu diskussjoni għax diġa kena di diskussjoni xiftit sninilu, imma issa għanna bżon id-dina ċitazzjoni tkun f'konformità ma' deċiżjoni ta' WTO u ma' jkunx hemm ir-riskju tal litigazzjoni legali oħra fuq livell internazzjonali. Ira ma nappoġġax l-eċezzjoni tal-MRM, ħenkunu ċari, ħafna mill-konsulenti legali, l-esperti, li konsultajna qalu illi dan se jiftaħ kasiħu tal-litigazzjoni u dan ma jqax fil-kamp ta' applikazzjoni, jiena ovvjament nappoġġ l-eċezzjoni tal-Inuits kif qatt fil-bidu f'ċertu dettall u nemmen illi l-kaċċa tagħhom hija leġittima għall-aħħar u tikkonsidra wkoll il-benessri tal-annimali. Nixtieq nirringrazza l-kollegi li spjegaw is-sitwazzjoni wara l-proibizzjoni u wara il-regolament basiku fuq il-poplu tal-Inuit u it-naqis tal-kummerċ għax ħafna mill-kummerċanti Ewropej jaħsbu li hija illegali u lek aħna xtaqna li kunem u tlabna kampanji ta' informazzjoni biex nispegaw illi hija legali għal komunità Inuit u mhux biex jippromovu il-prodotti per se mhux il-każ għax mhux eleġibli taħt regoli komunitarji u fondi komunitarji. Għanna din skadenza ibsa sa ottubru l-Komissjoni Ewropea wkoll trid tipprepara l-atti li jiġu wara u l-aħjar mod huwa illi konna l-vot f'Lulju jew fl-aħħar mill-aħħar f'Settembru allura l-iskadenza pjuttost stretta imma wara il-ħidma kollha wara l-laqat kollha wara diskussjonijiet tal-lum jiena għandi approċċ pożittiv eh, ottimista għax il-Parlament nabżgu se jtemm ix-xogħol tiegħu f'waqtu u nipprovaw niddiskutu b'mod intensiv kemm jista' jkun mal-Kunsill. Grazzi ħafna lill kollegi kollha u qed nistenna bil-ħerqa il-proposti il huma se joħorġu bihom. Grazzi ħafna sur rapporter, grazzi l shadow rapporters ma l skadenzja l-emendi 20 ta' april u konsiderazzjoni ta' l-emendi 7 ta' Mejju, il-vot fl-imko fl-4 ta' Ġunju Umbat il-plenarja ta' settembru. Grazzi ħafna lil kollegi u grazzi lil membri kollha u ngħid il-laqa li se tkun fi 6 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu. Grazzi ħafna u grazzi ħafna lill-interpreti. Grazzi President.